Okay, yes, <clears throat> absolutely, absolutely. Um, time to start, we have a... Sar il-ħin għanna zewċ seduti tasmi importanti ħafna għallum. L-ewennet, sinjuri, naddottaw l-agenda jekk uh, mawx kommenti l-lum għanna tsatax il-lingwa u uh, din il-laqa tiġi imxandra. Jiena nilqa fosna sur Alexander Dobrint li huwa il-Ministru Federali Ġermani sa' trasport u l-infrastruttura digitali. U wara għanna il-kollega tijak fit-tini parti tas tal-laqatallum. Aħna ħerqanin illi nisimaw dak illi għandek xi tajdilna inti, nagħti il-mikrofonu lilek u mbagħad il-kollegi eh, se jibdew jagħmlulek ħafna mistoqsijiet diffiċli. Signora President, eżis kollegi, l-ewwel nett grazzi kbira illi tittuna l-opportunità illi aħna qegħdin hawnhekk flimkien illum sabiex niddiskutu kwistjonijiet verament importanti anke għall ġejjini fuq it-tendif Ta' l ambjent tagħna mill-emissjonijiet jiena verament il-qajt minn qalbi din l-istedina għal din l-opportunità li kolli l-opportunità li nsaqsi mistoqsijiet untu mistaqsu li li unwieġbu l-xurxin dina xi ħaġa li mhux biss tikkonċerna lill-istati membri iżda tikkonċerna l-Unjoni Ewropea kollha kemm Għana fil-Ġermanja wara illi kienem l-akkużi tal-autoritajiet Amerikani fuq il-Volkswagen mill-ewwel ħad nazzjoni u sallum il-ġurnata l-unika reġun u pajjiż fl-Ewropa illi verament ħadu azzjonijiet biċ-ċar. Il-Gvern Ġermaniż skont eh, l-attakki u eh, l-akkużi fil-fat li kienu qegħdin qed jaslu fl-19 jaslu fil-19 ta' Settembru 2015 aħna mill-ewwel ħadna azzjoni. Eżatt eh, wara dan it-tmim il-ġimgħa jiena mill-ewwel laqajt numru ta' esperti fiħdan il-Ministerju bilan illi aħna nanalizzaw u niċċaraw dak illi qegħdin nkunu akkużati dwaru propju l-Volkswagen u fil-fatt l autorita ta' tip, ta' ċertifikati ta' tip, ta' type approval għanda u koll ir-wol illi toħroġ dawn il-ċertifikati u anka illi tiħu pozizjoni u koll fuq l-azzjoni kem fil-pajis kif u koll barra mill-pajis. Aħna fil-fat rajna illi din l-Aġenzija kienet tagħmel analiżi tal-karozzi Euro 5 u Euro 6 u analizzat testijiet fuq 53 mudell ta' karozzi differenti u apparti minn hekk aħna f'Ottubru tas-sena 2015 tlabna lil Volkswagen sabiex joħorġu b'timetable b'soluzzjoni teknika ħalli bekk aħna nkunu nistgħu inneħu l-problemi li kienet fadal u mill-bidunet aħna minnija ċara illi it-tamir illi kien qiegħed jintuża għandu ikun hemmhekk għad-dispożizzjoni wkoll tal-informazzjoni tal-konsumaturi aħna obbligajna wkoll il-Volkswagen sabiex idaħlu dan kollu anka eh, it-tamir fil- fil-workshops u koll aħna fil-fat analizzajna 1.4 miljon karozza u il-Volkswagen bdew bil-modell Amarok biex jagħmlu dawn it-tip ta' bidliet u aħna besibna wkoll insegu il-bidliet li l-Volkswagen ħaj introduċu anka fil-karozzi f'modelli oħrajn ta' karozzi. U l-analiżi illi aħna ħanamlu ta' dam dokumenti dal-waqt ħanlestuhom aħna nixxina naraw ukoll illi il-klijenti illi kienu affettwati me kellhom l-ebda il-Volkswagen aħna qed naqamlilhom ċara wkoll illi anke minħabba tambir tal- Karozzi mandu jimbidel xejn, speċjalment anka dwar l-emissjonijiet ta' CO2, l-użu kif ukoll parametri oħrajn illi għandhom xasfu kol ma type approval mal dan iċ ċertifikat li jinħareġ fuq il-vettura. Il- Iltqajna f'dan il-Kumitat 63 darba fit-22 ta' April ta' din is-sena ħna ħriġna b'April, eh, ħriġna skużawni b'rapport dettaljat ħafna f'April u aħna qegħdin ukoll insegwu numru kbir ta' vetturi u nibbażaw rwieħna fuq il-valuri tal-NOx. Aħna u koll edin naraw li nizaw dan iċ-ċiklu ta' eh, l-analizi skont kif implementaw il-Volkswagen u edin u koll nużaw sistemi ta' kontroll tal-emissjonijiet u nadattawhom ukoll kif għanna il-terminal window ġifiri il-periodu ta' żmien li minn fih aħna nkun nistgħu naraw li jkun qed isir tindif partikolari ta' dik il-vettura u jekk ikun hemm il-bżonn u jekk il-motur tal-karozza ikun hemm bżonn ta' li jkun protett jista' jkun hemm ċertu bidliet fil-mekkanizmu. Fil-Kumitat ta' Investigazzjoni aħna kellna dubju dwar din it-term il-window ġifiri jekk dan huwiex ġustifikat għall-anijiet ta' protezzjoni tal-mutur fil-fat aħna minna tal komitat ta' Investigazzjoni obbligajna li l-kumpaniji sabiex jihdu azzjoni ħalli naraw jekk għanniġ verament nifukaw fuq eh, limitazzjoni brabta ma' temperatura. Aħna besibna u kol namlu analizi fil-kas ta' kumpanija Porsche Volkswagen u anka Mercedes u aħna fil-fat edin namlu analizi fuq iktar minn 600.000 karozza illi fil-fat palissa fl-Europa aħna beħsibna naħdmu ħafna u kol fuq l-effettività tal-konċetti tal-, -konċetti tal tnaqqis tal-emissjonijiet u l-KBA li għal autorità responsabbli fil-Ġermanja sabiex toħroġ biċ-ċertifikati għandha eh, tkun konvinta u ma jkollha l-ebda dubju wkoll fuq il-kuġġetti li qed jintużaw fit-testijiet. Hekk kif għettilkom u spjegajtilkom aħna rajna li anke barra mill-pajjiż mill-perspettiva Ġermaniża kien hemm ċertu karozzi li ma kienux eh, setgħu jkunu affettwati, pereżempju kien hemm ċertu produtturi illi kienu qegħdin jippruvaw jamlu dan it-tip ta' ftehim, per eżempju aħna kellna il-ftehim u kol marreno u nafu li huma jridu jippruvaw jaslu l-istess tip ta' riżultati. Aħna ħadna nota ta' dawn it-tessijiet li kienu qed isiru anke barra mill-pajjiż u anke dwar il-rikwa ta' ċertu vetturi u tneħħija mis-suq ta' dawn il-vetturi għal raġunijiet ta' protezzjoni tal-motur tal-dawn il-vetturi. Il-karozzi li aħna investigajna fil-fatt aħna qassamnjom fit tlet gruppi. L-ewwel grupp kien mamur minn vetturi illi ma kinux edin juru illi kellhom l-istess dejjem riżultati jew nkella f'dak li għandu x'aqsam mal-nowek saħna stajna nispjegaw u niġġustifikaw dan il-bżonn li jsiru t-testijiet. It-tieni grupp kienu vetturi illi kellhom valuri tal-NOX li ma kinux ġustifikati jew spjegati biżejjed għabbażi tal-NOX minħabba li kellhom ukoll din il-term il window Għabbażi ta' dak li kienu qegħdin jgħidu il-produtturi, apparti minn hekk il-miżuri addizzjonali li aħna introduċejna wkoll għal tip ta' vetturi ta' ta' tieni kategorija, aħna nafu li dawk il-vetturi li qegħdin fil-kompetenza tagħna aħna qegħdin naraw li fil-fatt kien hemm inqas emissjonijiet ta' tip NOx u għal raġuni il-miżuri waslu għal kontribuzzjoni l-inqas emissjonijiet fil-real driving meta verament din karozza suqa fil-triq. Aperti minnek aħna kellna anka fit-tilet kategorija illi kienu ta' tip EA Mija. U permessa dan il-rapport dettaljat li aħna ħriġna u anka grazzi għal miżuri li aħna spiegajnilkom li għedin implementa u naħseb li wasalna iktar il-qoddim meta mqablin ma' pajjiżi oħrajn, hemm pajjiżi oħrajn li diġà bdew joħorġu bir-rapporti ta' investigazzjoni kien hemm rapport Amerikan li ħareġ sissa iżda l-implementazzjoni ta' katalgu ta' miżuri sissa jkolli ngħid illi aħna biss wasalna għall-implementazzjoni. Dan jista' jwassal l-iktar konsegwenzi anka għal-rapport tagħna minħabba illi qegħdin nippruvaw nevitaw li jkun hemm dawn il- dan dawn il-problemi bit-tamiru bil vetturi Issa fuq il-miżuri li ħan implementaw mill-iktar fis possibbli jiena kont kell istruzzjoni istruzzjonijiet mill-KBA li meta nagħtu ċertifikati tat tip it-type approval aħna rridu nitolbu spjegazzjoni min-naħa tal-produttur jekk huma jużawx dan it-tamir fil mekkaniżmu tal-motur. Jekk dan huwa l-fatt E, fil-fatt dan il-produtturi rrit jgħat informazzjoni kollha fuq is-software l KBA u jirruhom il raġunijiet għalfejn e, qed jintuża dan it-tamir sabiex din il-karozza taħdem tajjeb u dinja xi ħaġa li aħna analizzaw anke barra mill-pajjiż, ġifieri importanti li jkun hemm pubblikazzjoni e, u jingħad bil-miftuħ b'mod sinċir x'inhuwa il-mekkaniżmu U anka u kol introduċejna ċertu obligi għal doping tests fil, fil tal-vetturi u apparti minnek fuq il-livell Ewropew il-proċedura ta' type approval aħna edin issa nintroduċu distinzjoni bejn dawk il-moturi tista' Eh, tiskrivihom bħala reliable tista' ssara fuqhom u dawk li le. Hemm tliet punti importanti ħafna l-ewwel puntu għalli li fl-opinjoni tagħna fil ġejjini aħna rridu naraw li il-valur limitu ikun dejjem stabilit fuq eh, l-artiklu 5 ġifiri il-regolament 715 tas sena 2007 ġifiri il-valur limituri tkun ikun bazat fuq eh, eh, ċertu data teknika u illi il-mizuri illi fil-fat jistaw ikunu introdotti mill-produttur sabiex ibidlu kol mota kif jaħdem il-mutur nista' ngħidilkom illi eh, għandu jkun dejjem ġustifikat. Dan l-artiklu mhux taħallinna biżejjed flessibilta' ikolli ngħid li hija xi ħaġa importanti wkoll anka għal produtturi illi jridu jqisu dawn il-miżuri u jżommu ma reċezzjonijiet li aħna għandna grazzi għal dan l-artiklu. Il-Kommissjoni Ewropea wkoll tittara l-awtoritajiet tal-Type Approval diġa' edin jibdew jaħdmu fuq strateġija ta' tnaqqis tal-emissjonijiet u aħna rajna u koll li fil ġermania fil-KBA kanna u koll ċertu mistoqsijiet li saqsejna u dinja xaħġa li aħna nishtiqu li namluwa anka b'nadi oħra f'pajjiżi oħra u meta umbat ikun hemm din l-analiżi li ssir eh, huma l-awtoritajiet tal-type approval li jridu joħorġu din l-informazzjoni huma jridu jkunu kontrollati wkoll. It-tielet punt aħna nixtiequ li jkun hemm forum ta' skambju ta' informazzjoni fuq livell Ewropew dan il-forum għandu jkollu l-kompetenza li jekk jaraw li kunem kas li ta' vettura li miex tkun konformi mal, mal dispożizzjonijiet li huma stabiliti huma l-standards hemm bżonn li din il-vettura titneħħamis u importanti wkoll li dan il-kumitat ta' skam ta' informazzjoni kollu kompetenza li jieħu din id-deċiżjoni. Ringrazzjakom ħafna jiena qiegħed hawnhekk sabiex nirġeb il-mistoqsija tiegħek. Grazzi għal dawk il- kommenti tijak u anki għall-idejat li samt maħna għal-futuru kif nistaw insaxħu unbidlu il-sistema legali taħna. Naddi jissa mill ewwel għal-koordinaturi Sir Karens. Grazzi ħafna, President, u grazzi Sur Dobrint. Jien għandi mistoqsija ta' natura ġenerali. Għattismani, tismani, tifimni? Jena se nitkellem bl-Ingliż. Ma importax. Mela, mistoqsija ġenerali, jena smajt dak li inti għada kif għattilna, rajt u koll li tweġibiet li battilna bil-miktub għal mistoqsijiet li għamminnilek. Dan huwa suġġett kompless ħafna, ħafna nies involuti f'dil kwistjoni hemm il-manufatturi, hemm eh, l-tessjar, it-tessjar ta' wara tqejt fis-suq, hemm xi nuqqas ta' ċarezza fil-liġi wkoll hemm eh, kumpanija għalmenu waħda li qiegħda tikser il-liġi u eh, ċertu ottimizzazzjoni dubjus minn kumpaniji oħrajn, imma ħana millek din mistoqsija għalfejn għanna problema bħal din, għalfejn għanna dawn il- karozzi diesel fit-triq fl-Ewropa llum. Ja, sehr geehrter äh, Kollege. Aziz kollega, Iva, l-ewel net naħseb illi rridu naraw għalfejn bir-regolamenti kollha li għandna huwa possibbli li jkun hemm kumpanija illi se tagħmel din it-tip ta' manipulazzjoni Jiena nista' nispjega bil-mod illi forsi ir-regoli ma kienux biżejjed ċari għalija m'għandix dubju illi Volkswagen fil-fatt għamlu ċertu manipolazzjoni fil-magni. Aħna qegħdin nitkelmu biss fuq dan il-babis iżda qegħdin nitkellmu wkoll fuq il-fatt illi Volkswagen għandhom id qed jitfgħu wkoll dubju fuq it termal fence, thermal window. U naħseb li għanna bżon li konna regola u dispożizzjoni li verament tkun qed tiddiskrivi din possibilità. Ħames minuti biss għandi ċans għalhekk waqaftek il-mistoqsija tiegħi hija iktar twassan nisa biex nħu pass lura. Għalfejn għanna din il-problema li tant għanna vetturi ta' vetturi diesel, karozzi diesel illi qegħdin fit Għalfejn qegħdin hawnhekk f'dan il-kumitat li qegħdin diskutu fl-Istati Uniti huma m'għandhomx karozzi bil-mutur diesel, huma l-iktar li għandhom karozzi li jaħdmu bil-pet li jimxu bil-petrol. Għalfejn qegħdin f'din is-sitwazzjoni. Iva, ilna ħafna jikonna diskussjoni fuq il-protezzjoni tal-klima u f'dan il-kontest konet nitkellmu fuq teknoloġija ta' diesel u aħna rajna illi kienu e, dawn it-tip ta' vetturi waslu għall-inqas emissjonijiet mit-teknoloġija tal-petrol u naħseb illi mħabba fekk ukoll kien hemm ħafna iktar e, beħ fissu ta' teknoloġija diesel. Iva, ġifir politika tal-klima hija importanti għal fejn il-politika tal-klima appoġġa dan it-tip ta' vetturi diesel. U inti taf ukoll mit-teknoloġija anke minn dak il-ġara fil-passat li aħna rajna diġà illi meta il teknoloġija diesel fil-vetturi verament kienet se wassara l-inqas CO2 għalfejn kien konna xorta waħda l-problema bin-nox, ġifiri l-emissjoni li jistgħu jkunu ta' sara lill bniedem Skużani, forsi l-Ġermanisti għaj mux daqsek eh, tajab, forsi jena manix espert. Il-ġviri, il dizil suppost pala teknoloġija tnaqqas il-CO2, iżda xorta wahda eh, din iwaslu għal ħafna emissjonijiet tal-NOx, tal-NOx. Tista' tgħidu għam li trid NOx, COX, SOX, xorta NOx jibqgħu imma ġorta perikolużi għal bniedem. Iva, jekk tħares lejn l-10 snin li għaddew, meta zviluppajna dawn il-valuri limitu anka fil-politika tal-klima naħseb illi anka fil-liġi Ewropea aħna rajna illi dawn il-valuri tal-limiti massimi għandhom ikunu iktar stretti ġifiri jekk inħarsu lejn il-tip ta' karza Euro 6 kien hemm iktar limitazzjonijiet u anka tip ta' testijiet kienu għedin jitjibu f'dawn l-aħħar 10 snin u għal din raġuni jiena naħseb illi il-każijiet ta' um, frodi f'dan il kaz ma tantx kienu daqshekk faċli iżda fl-istessin aħna nafu li kien hemm ukoll il-fatt li fuq il-livell ġenerali aħna qegħdin nifmu il rridu noqogħdu attenti li nkomplu għaddejjin bil-avvanz teknoloġiku ħalli dawn il-vetturi verament isiru iktar notfa, jkollhom inqas eh, effett taħsara fuq l-ambjent. U aħna nixtiequ li fil-fatt permezz tat-teknoloġija tagħna tal-kalkulu tal-kejl naslu verament sabiex nikkalkulaw tip ta' missjonijiet li joħorġu fis-sewqan. Grazzi ħafna l-odwa tajba, Sur Ministru nixtieq nirringrazzjak tal-qija tawwek Aħna kellna ħafna eżempji differenti wkoll illi fil-fatt eh, kien opportunitajiet li insemmu dak li qed jiġi fil-ġermant nħu gost li qed hawnhekk nixtieq illi nitolbok sabiex tatina tweġibiet konkreti. Il-mezzi tax xandri ġermaniz qalu illi aħna irridu nħorġu bil-ment favur il-konsumaturi kontra dawn l-istrumenti. Iżda inti qed li intu għandek xej kontra l-protezzjoni tal-konsumatur u iżda inti favur dan it-tip ta' metodu li tintuża. Iva, aħna naturalment favur protezzjoni tal-konsumatur għalhekk mill-bidunet bdejna nieħdu azzjoni u kif il-vetturi anka ta' tip eh, Volkswagen fil-Germania u anka fl-Europa għandhom ikunu mibdura eh, mibdu ħalli naraw li għal-konsumaturi ma jkun hemm l-ebda żvantaġġ meta mqabbel mal-mod ta' kif kienu mibjuha u għalli ma raġuni kienu mibjuha dawn it-tip ta' karozzi. Issa, fil-kontest tal dan il-Komitat ta' Investigazzjoni, aħna fukajna fuq il-Volkswagen pot esklusiv u ħriġna bit fassil u koll illi aħna tajna l-istruzzjoni illi nix proposta regolatorja, aħna jew leġislattiva li nistgħu nieħduha bħala bażi sabiex nihdu deċiżjoni jekk aħna m'aħniex ħanet konsidraw ukoll tip ta' karozzi oħrajn jew kumpaniji oħrajn jew le m'hemmx ftehim laqas. ġifiri, inti mandek xejn kontra daw l-elementi kollettivi, sewwa għet nifem Le, jiena mandi xej kontra daw it-tip tal-menti li ġej minna ħata organizzazzjoni tal-konsumatur, jiena naħseb li fil-fat dawn l l-azzjoni kollettivi li jistaw jiġu minnaħa tal-aġenziji favur il-konsumatur. il konsumatur naħseb illi nistgħu nilqgħu ma naraw jekk mhux iġġustifikati. Issa din l-azzjoni kollettiva veru m'għandha xejn x'taqsam mal-proposta leġislattiva, però ħansaqsik mistoqsija oħra. Issa fuq it-testijiet li saru fil-Ġermanja fejn eh, aħna rajna illi il VE għamlet ħafna testijiet u min-naħa tal-Gvern Federali aħna rajna illi kienu edin isiru testijiet permezz tal-NEFZ. U inti xed tfisser meta tgħid testijiet iktar fid-dettall, fiex kienu jikkonsistu eżattament dawn it-testijiet? Ir-rapport tagħna fil-fatt kien stipulat fuq kif aħna għamilna dawn it-testijiet u t-testijiet imorru lil lin dispożizzjonijiet tal-liġi Ewropea u li lin mill nfz e Aħna rajna wkoll li kien hemm numru ta' testijiet li kifettilkom kienu edin jitkellmu fuq uh, differenzi u koll ċertu distorzjoni li aħna notajna fit-testijiet bejn l-NFZ e u meta l-korza tkun bisju realment fuq fit-toroq. U dan kollu tista' ssibu anka fil-minuti u fil-pubblikazzjoni dwar it-testijiet aħna dan kollu tista' issibu fuq il- fil-dokumenti x'inhi l-bażi legali allura? L-bażi legali hija dik li għandna bħalissa. Iva l-bażi legali hija dik illi tippermettilna li aħna nużaw l-NIFZ f'temperaturi kisħin fil-fatt. U aħna għamilna testijiet kol ħalli naraw jekk sar xi tip ta' manipulazzjoni jekk kif aħna smajna minn ħadd l-Istati Uniti u sabiex nagħmlu hekk aħna kellna nużaw mod ieħor ta' kif nistgħu nkejlu dawn eh, l-elementi. Iva, ġifiri, jek niftakar sew fil-14 ta' settembru 2016 kien hemm wieħed li xtara Audi li xtaq li lura minħabba l-iskandlu u aħna edin naraw illi fil-fatt fil-paġna numru 13 fil-reġunament tal- tas sentenza u tad deċiżjoni li ttieħdet jiena fil-fatt kwota l-KBA minħabba illi qegħdin ngħidu illi l-KBA fallew f'dak li ta' ċertifikati u l-KBA ma ħadux azzjoni f'dan il-każ. L-sur Zinka allura intom ma tajtuh ebda tweġiba l dak li xtaq jagħti lura lill-awdi. Iva kien hemm ħafna sentenzi hemm ħafna każijiet il-qorti bħalissa li għaddejjin u għal raġunijiet differenti. Naturalment żgur li ħajkun hemm sentenzi differenti wkoll fil-ġurisdizzjoni tagħna bħalissa. U naħseb illi għalina u għacċar li l-KBA għat jassumi responsabilta siħa ta' xogħol li għandu tal-qafas leġislattiv issa aħna irridu naraw willi nevalwaw dan kollu ġifieri inti qed tikkontradixxi daqsxejn is-sentenza jekk tgħid li l-KBA jagħmel xogħlu sew ista wasal riżultati differenti. Nejjina qed ngħidilkom milli hemm ħafna sentenzi differenti, ħafna każijiet differenti li tittanalizzhom skont il-każ. U jista' jkun illi fl-aħħar mill-aħħar fl-aħħar tal-analiżi aħna nkunu nistgħu Eh, naraw illi nikontradixxu ċertu sentenzi iżda eh, naturalment dan jiddependi skont il-każ kif ittilkom. Lodwa tajba, Ministru, jiena nixtieq illi fil-fatt nirringrazzjak tal-li ċeraj ċertu mistoqsijiet l għenet il-manipolazzjoni tal-Volkswagen li mhix xi ħaġa li tiġri soltu għal fl-industrija ehm, Ġermaniża. Um, u li t-komplikanna daqxej l-affarijiet għawek. Għaparti minna għetna naħu għos li inti e, e, ċarajtu kol r-wol tal-tip ta' vetturi diesel nasib din xi ħaġa importanti ħafna u u anka dwar l-azzjoni kollattiva inti qed nieħu gost li qed tilqa' dan l-istrument u um, dawn il-partiti il fil-fat dejjem kienu edin jipruvaw jitkellmu kontra s sistema Amerikana u kontra l-introduzzjoni tas sistema ta' teknoloġija diesel fl-Ewropa. Nafu li kienem dawn it-tip ta' movimenti u inti qed fil-laqa tal-laqa ministerjali li d-direttivi Ewropej kienu vagi wis Isur Ferħojgen u koll konferma dinu anka ċertu rappresentanti importanti tal-industrija tal-karozzi fil-Germania. Mela, insassik, x'nistgħu nagħmlu sabiex nkunu preċiżi iktar? U inti tal-istess opinjoni tal-Kummissarju Bjankowska li hija tal-opinjoni illi fil-fatt kollox għandu kollox qiegħed kif suppost u illi direttivi huma preċiżi u tajbin. Grazzi, jiena ma naħsibx illi il-direttivi huma preċiżi u kollox jekk f'suppost jiena naħseb li rridu nħarsu wkoll lejn l-istorja tal-evoluzzjoni ta' tfassil ta' din id-direttiva. Il-direttiva 715 tas sena 2007 kienet infassla x'kważi 10 snin ilu u domna damu jiddiskutu għal ħafna żmien għal din raġuni l-artiklu 5 e, skont kemm naf u anke l eċezzjoni li għandna f'dan l-artiklu 5 kien qiegħed ikun ibbażat fuq e, direttiva ta' qabel ġifiri fuq e, perjodu fejn l-standards tekniċi kienu differenti u laqas biss għandhom x'jas ma' sistema tal-lum u jiena naħseb li l-kollegi li forsi dakinhar kellhom id-dubju fuq l-effettività tad-direttiva Zgur illi ma rridux illi din id-direttiva tintuża sabiex tkun ibbużata u l-artiklu 5 jintuża sabiex ikun hemm evażjoni wkoll u nuqqas ta' rispett għal dawn id dispożizzjonijiet. Iżda fl-artiklu 5 fejn għandna miktub l-eċezzjonijiet, aħna rajna li kien hemm interpretazzjoni differenti tiegħu dawk illi fil-fatt serħu fuq eh, l-artiklu 5 u xtaqu jabużaw minn dawn l-eċezzjonijiet, aħna nistgħu naraw li setgħu jagħmlek maħabba l possibilità tal-tindif li għandhom il-moturi qed jużawhom ukoll sabiex jiserħu fuq dawn l-eċezzjonijiet tal-artiklu 5. Grazzi, mistoqsija oħra aħna edna wkoll illi fil-Deutsche Zeitung rajna illi inti jgħat tajt illi pereżempju il-Chrysler, il-Ford fil-fatt dawn kienu mibnijin dawn il-karozzi li b'mod li mhuwiex tajjeb, iżda inti qed li dan mhuwiex minnu għandek xe provi li minħabba fihom tista' tgħid dak illi qed. Il-KBA għamlu ċertu investigazzjonijiet ukoll ftip ta' vetturi differenti l-kumpanija Fiat anka koll ta' dawn it-tip ta' vetturi minn għamlu analiżi u rajna illi waslu r-riżultat illi fil-fatt u koll tnaqis Anzi, hemm emissjonijiet li joħorġu wara 22 minuta u skont il-konklużjonijiet tal-Kumitat tagħna ta' investigazzjoni aħna rajna li huwa ċar li qegħdin nitkellmu fuq eh, ċertu affarijiet li aħna fil-fatt qednihom anke l-awtoritajiet Taljani u l-awtorità li hija responsabbli għal dan iċ-ċertifikat ta' type approval aħna qegħdin naraw li nippruvaw nżommu l-komunikazzjoni bejn l autoritajiet iżda m'hemmx xi ta' ftejma lissa iżda aħna rridu naraw li norganizzaw minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea laqa komuni. Iżda għalissa din miex ta' ċara minħabba illi fijat ma xtaqux illi jkun hemm l-intervent minnaħa tal-KBA tagħna minnaħa tal-awtorità Tana tal-Ġermanja mħabba li huma xtaqgħu li jistabilixxu huma r-riżultati tagħhom għal din raġuni għalhekk il-Kummissjoni Ewropea aħna qed nitolbuha sabiex tuħazzjoni mill-iktar fis possibbli. Grazzi, Signora Mais. Grazzi ħafna, Signora President u meħba Ministru għannom tal-Grupp tal-Liberali għet eh, verament eh, nieħdu gost li id-deċidejt li tiġi titkellem maħna, mux kullħat laqqa l-istadina taħna, maħna l-istam namlu xolna, biss jek jiġu jaċċettaw in-nis jiġu jitkellmu maħna. Inti għattinna laħad eh, li fil-kas tal-Volkswagen kien problemi bil limġiba etika, kien fuq livell tal-organizzazzjoni u anke minnaħat tal-individwi. Din mi xi ħaġa sodisfaċenti għalina għaliex għana nasbu illi il-gvern u ħati u koll il-gvern ta'kom u koll accetta l-artiklu 5.2 meta ġiet adottata l-liġi miskom naħseb illi konsidrajtu jekk din kienet xi ħaġa xirqa jew le fuq il-testijiet eh, fuq il-tri aħna għanna niddiskutu għad il-ħagġa għal fil-parlament għal ħames snin u intom kif maħsibtux illi eh, kienem problema bil-mod kif qed jiġu testijati mill autorita tat trasport tat triq. Issa, aħna palissa għedin naraw x'nistgħu namlu dwar ir-regoli għal ġejjeni biex nalqu dawk Le, skużani li qed niterrompik tajt il-kellima dak huwa xogħolna. Aħna rridu nkunu nafu min kien jaf meta xiex jew min eh, issuppona xiex u meta dak huwa xogħolna issa. Aħna rridu nkunu nafu min kien jaf illi eh, il-regolament u kifinu u issa qed naraw illi dan ir-regolament fih id-djufijiet tiegħu għala il-regoli eh, għandhom id-data tal-2007, jekk inti titkun taf eh, xġara fl-2007, titkellem ma dawk li kienu emmek fl-2007. Jiena għat moċċar li l-artiklu 5 eh, mur iktar u għaktar antik mill-2007 u tana sempliciment kien jesisti diġa kopjaw u daħluħ f'dak il-regolament. U Eh, il-tekst ma, ma isomx dawn id-dettalji li fih dan l-artiklu. Issa jina rrit nkun naf jekk xi ħadd kien xjaf qabel 2015 dwar dawn il, dan l-apparat ta' manipulazzjoni illegali, le, il-mistoqsija hija le, ħadd ma kien jaf, ħadd fid-dinja ma kien jaf. Aħna rajna xġara fl-Amerika u għat ma kienem informazzjoni dwar dan. Ovvjament, ma stajtux tkunu tafu xi ħaġa qabel ma kien hemm il-provi, imma fid dal ta' dak li qed inti, dak li qed fuq l-spot checks u il-kontrolli għall-arrieda. Dana daw l-affarijiet għaliex ma kienux inklużi fil-proċess qabel u il-konsumaturi ġermaniżi jistaw isserħu fuq il-Ministeru naħseb illi din hija xi ħaġa li forsi għandha ssir aktar fuq livell ċentrali meta wieħed iqis is-sitwazzjoni tal-Ministeru u eh, l-MTA. Jiena ma nifhimx eżattament xi tittajt meta tajt ċentrali. Eh, eh, jiena għandi f'moħħi xi awtorità Ewropea. Ah, fimtek. Iva, kull darba li taslinna formazzjoni ġdida, rridu naraw jekk hemmx problemi legali. Jekk il-liġi jiex tajba bizzejiet u jekk il-metodi ta' testjar u mish sodisfaċenti. U il-kas ta' Volkswagen jurina bitċar illi hemm problemi. U il-liġi mandiex titħalla kifini aħna ma rridux sempliċement intejbu il-testjar minħabba il-kas tal-Volkswagen imma għanna nbidlu l-qafas kollu kemmu. Issa dwar jekk xi ħadd missux intebaħ b'daw il-problemi fl-modi jiena qed nassumi illi ħadd ma kien jaf daw l-affarijiet fl-modi. Għaliex inkella da, kieku dan il-kas ta' Volkswagen illi ħassat il-kulħadd Eh, forsi ma ħasatx il-kulħadd kulħadd. Eh, qed inħares lejn l-arloġġ għandi mistoqsija supplementari, inti qed tajt li hemm bżonn li nbidlu il-qafas kollu kemm hu. Imma taħseb illi fil-fatt dan dinja eh, xaġa realistika? Taħseb illi nistgħu nkomplu nsegwu il-valuri limitu li għandna bħalissa jew hemm devjazzjonijiet li huma tollerabbli jew forsi huma fil-fatt inevitabbli. Il-riċerka turina li huwa possibbli illi wieħed jirrispetta l-valuri limitu u anke b'mod legali. U jekk hemm ċerti produtturi illi jistaw li qed jirnexxilhom, eh, għandna nistaqsu għalfejn mhux qed jagħmlu hekk il-manufatturi kollha il-valuri ta' limitu edin emmek u ma stabiliti biex wieħed isegwihom jirrispettom għalhekk qegħdin hemm. U aħna issa rridu naraw x'għandna namlu biex nevitaw li jintużaw l-eżenzjonijiet u l jintużaw fejn memx bżonnom. Iva, lodwa tajba, Sur Dobrint. Jien għandi dawn il-mistoqsijiet għalik. L-iktar ħaġa li ħazbitni f'din l-istorja kollha hija li qed eh, saret frodi għal miljuni ta' euro u eh, qatt ma teħdux sanzjonijiet u kien hemm ukoll xi mistoqsijiet li saru fil-Parlament Ġermaniż fejn eh, kien hemm talba għal dawn is-sanzjonijiet. Hemm possibilità illi jintużaw sanzjonijiet finanzjarji ir-rapporter tal-IPRC jgħid li l-lin mill-paragrafu 23 tal-kodiċi legali għal dawk il-vetturi illi m'għandhomx l-approvazzjoni tat-tip Eh, memx dispożizzjoni legali li teżisti sabiex wieħed jista' jieħu jew juża sanzjonijiet kontra il-produtturi ma l-regolament 715 l-artiklu 13 il-sanz najdu illi hemm bżonn illi ikun hemm sanzjonijiet inti kontaf biħdan inti qed tara illi hemm dan il-ksur tal-liġijiet peress illi ma teħdux sanzjonijiet fil-Ġermanja laqqas multi ma ġew applikati U jekk inti taħseb li dan huwa ksur, beħsibek tieħu passi Le, jena minn qed nara ebda ksur u hemm sanzjonijiet u sanzjonijiet eh, konsiderevoli il-retrofitting meħtieġ irrid isir fil-proċedura tal-approvazzjoni tat-tip sabiex eh, eh, wieħed ikun miexi skont l-standards ta' bħalissa l-approvazzjoni ta' tip ta' qabel m'għadix valida. Il-regolament tal-Unjoni Ewropea li eh, semmejt inti kien implementat kif suppost fil-liġi Ġermaniża aħna indirizzajna il-kwestjoni tal-falsifikar tad dokumenti u anki il-frodi u anki aħna saħan sitra ma tajniex approvazzjoni ta' tip u waqqafna il-produzzjoni ta' vetturi ta' dat tip fil-futur u anki uh, irtirajna missu dawk li kienu ħarġu uh, u dawk il-vetturi li kienu fissu kienu kol kopert skont il-liġi ġermaniza. kemm sanzjonijiet kontra min ittieħdu dawn is-sanzjonijiet li semmejt inti mhumiex sanzjonijiet għaliex xi ħaġa normali li l-affarijiet minn żmien għal żmien iridu jinbidlu, ma naħsibx li dik tista' titqies sanzjoni, mela tista' tgħidli x'sanzjonijiet x'multi tħallsu u minn min. Jiena għatlek x'tip ta' sanzjonijiet kont qed nirreferi għalihom Inti jien għatlek illi qegħdin nirtiraw l-approvazzjoni ta' tip biex nizguraw illi eh, dawn il-vetturi ma jibqawx fis-suq u għal manifatturi tal-vetturi għatem deċizjoni pendenti sakkem issir retrofitting kollu. Aħna dana għedin eh, dal-proċess għedin nsegwu mill rip għalix hemm eh, retrofitting, hemm eh, ċerti għaffar każijiet ta' eh, vetturi illi ġew approvati imma dawn iridu jitneħħew mill-flotta tal-vetturi u ovvjament dawk il-vetturi illi ma jkunux konformi mbagħad irridu iwaslu għal dawn is-sanzjonijiet. Issa sa issa ir-retrofitting tal-vetturi ġi approvat u dik tista' tajt li hija sanzjoni. U il-miżuri li għadhom pendenti se jittieħdu u, u dawk li jkunu konformi ma ovvjament ma jridux iħalsu multi ma jittieħdux sanzjonijiet kontra tagħhom. Issa meta il ikunem isir l-scrapping Inti għat li meta ma jkunx hemm teknoloġiji oħra disponibbli. Eh, tista' tispjega xrittajt, xrittajt, eh, eh, x'teknoloġija din hija xi ħaġa li tista' wieħed jista' interpreta b'mod l-aktar wiesa'. bħalissa hija faċli li wieħed jinterpreta għaliex jekk hemm reġuni validi għal protezzjoni tal-magna wieħed jista' dejjem eh, jivvoka regoli eżistenti għall-eżenzjoni. Aħna dejjem nitolbu prova li intużat l-iktar teknoloġija moderna u avvanzata sabiex ikkunem l-aħjar dekontaminazzjoni tal-emissjonijiet, un inti tista' tajt imma il-magna tiegħi sedbati jekk ma nitfijiex jekk ma nitfix il-konvert. Dik hija mistoqsija li trid tistaqsi fil-futur. Eh, tridu magna ġdida impoġġija fil-vettura u inti tajt l-era dal-mekanizmu ma tantx qed jaħdem li jena se nivoka eżenzjoni. Imma aħna ma rridux l-affarijiet jiġru hekk, aħna rridu niżguraw li dawk li jibnu il-magni jomlu bl-aħjar mod possibbli u li jħarsu lil dawk li se jużawhom ukoll u ma rridux inħallulhom lok biex jinvokaw dawn l-eċċezzjonijiet. Grazzi Ministru, grazzi tal-li tawnek hawnhekk magħna lum grazzi tal-li aċċettajt l-istedina tagħna eh, Ministri ta' pajjiżi oħrajn ma tantx ikunu ħerqana li jiġu diskutu magħna inti jider illi qed tifhimna ħażin għaliex fil-fema tiegħi il-liġi hija ċara l-apparat ta' manipolazzjoni huwa eh, eh, permess jekk dana bżonnu biex iħares il-magna. Issa, xem li madux validu jew illi huwa obsolet f'dis sistema? Ich habe es ja gerade schon ausgeführt. Għadni kif eh, spiegajt. Dak li għat, inti għat li jekk dan eh, eh, l-apparat ta' manipolazzjoni jgħat jintuża biex ħares il-magna huwa ammissibli. Imma memx spiegazzjoni dwar kif titkun mibnija il-magna u t-teknoloġija għamlet avvanzi kbar. Aħna irridu inwaqfu lil dawk li jipproduċu l-ar magni biex igawdu minn l-ola numru ta' eccezzjonijiet. Hemm ċertu elementi jew eh, komponenti illi mhumiex kbar biżejjed jew inkella mhumiex iddisinjati biex jagħtu l-aħjar prestazzjoni u tista' wieħed jista' jbassar minn qabel illi l-vettura se tkun se jkollha l-problemi. Mbagħad il-dawk il-manifatturi aħna ma rridux illi Eh, jizgitċaw mill-standards unbat jużaw l-eżenzjonijiet. Sempliciment iridu jieqfu jużaw dawk il-komponenti ħżina. Jekk aħna nistennew li pretendu li tintuża l-aħjar teknoloġija, l-iktar teknoloġija avvanzata, daw il-problemi ma, ma, ma jkunux jeżistu. Imma, Mikrofonu għal-kellim. Probabilment qed jinfil il-mikrofonu għax qed insaqsi mistoqsijiet antipatiċi għajt il-kellim. Mela, inti, għalfej inti għandek l-ideja tanċari fuq il-fijat, inti għat illi użaw Eh, dan l-apparat ta' manipolazzjoni illegali. Mela, kif taf, kif għandek li għadda sekċari fuq il-fijat? U x'kienu qegħdin jagħmlu? l-investigazzjonijiet li wetqet l-autorità ta' trasport uh, fuq il-fijat identifikaw mod speċifiku ħafna ta' kif kienu qegħdin jiġu um, manipolati dawn l-emissjonijiet. Jina ma nistax nwiġbek nwiġibilek il-mistoqsija teknika, nista biss nsaqsi l-esperti imma għaliex vettura wara ċertu ammont ta' żmien ma tkunx ma tibqax kapaċi li tibqa konformi u tibqa tnaqqas l-emissjonijiet kif kienet tagħmel fil-bidu. U eh, mbagħad jibda jaħdem dan l-apparat ta' manipolazzjoni u jekk mbagħad dan l-apparat jintefa' mbagħad jerġa' jinxtel Mela kieku mbagħad tista' tkun konformi mar-regoli. Issa qed ngħaddu għal karozza li mies, għat-tip ta' karozza li mies, Opel. Mela, inti taf għandek l-idea ċari fuq il-Fiat, imma issa l-Opel huma naqsu it-tnaqqis għal 17 il-grat u inti għat din hija interpretazzjoni ġeneruża ħafna tal-ideja tal-protezzjoni tal-magna. Mela għalfej tajt li din hija ideja ġeneruża fil-waqt li fil-kas tal-fijat l-istess situazzjoni hija meqjusa bħala apparat ta' manipolazzjoni illegali. L-Opel fejn aħna għanna id-dubji dwar il-thermal window hija qed segwi l-idea ta' użu ġustifikat u għalhekk l-Opel għanda bżon ta' ġusta dawn il-vetturi. Mix il-kwestjoni ta' 17 grad, hemm affarijiet oħrajn illi rridu jkunu ċarati waqt l-investigazzjoni. L-investigazzjoni ta' dom għaddejjin u s-sejbiet se jkunu ippubblikati. Imma din hija l-informazzjoni illi eh, ksibna sissa mir-rapport illi għanna sissa, però għatem lokal dubji dubji li wieħed jista' jipprova dawn l-affarijiet permezza dawn l-eċċezzjonijiet u l-autorizzazzjonijiet fil- fil-futur nistaw najdu illi mux għaw possibli b'din il-thermal window. Jekk il rajt dan il-rapport, uh, eh, din il-thermal window ma tistax tkompli tintuża. Din kienet xi ħaġa illi ġiet eliminata, proibita imma l-Opel tħallit titpoġġa fuq triq minn autorità ġermaniża u hemmhekk hija toqgħodilha bil-kliem fil-waqt li l-Fiat poġġita fit-triq u fuq is-suq eh, autorità Taljana u hemmhekk inti strett u ċar u qed tiġġudikhom u taqta' bil-giljottina. Minn ma fil-Ġermanja għandek is-seta li tagħmel xi ħaġa għax m'għamiltix. Schlichtweg falsch, äh, was äh, Sie sagen. Leta, dak li qed tajt inti mhux minnu Aħna qegħdin nużaw l-istess kejl għal kulħadd l-investigazzjoni għall istess fuq Opel u fuq manifatturi Ġermaniżi oħrajn. Għalina dawn il-vetturi li identifikajnijom u għanna dubji dwar il-mod kif għedin jaħdmu għet eh, konna dan l-irtirar volontarju u rritiku ikun hemm il-retrofitting. Inti tista s-saqsi għalfejn f'pajjiżi oħrajn fejn hemm l-approvazzjoni ta' tip għal vetturi li għandhom problemi simili għal dawk tal-vetturi Ġermaniżi għalfejn ma teħtieġ l-istess azzjoni minnhom. Hawnhekk qed nirreferi għal Fiat. Ma smajt il-ħadd jgħid illi il-Fiat irtirat il-karozzi tagħha mis-suq u laqqas kien hemm retrofitting ta' dawn il-vetturi. Hawnhekk qed nsemmi l-fatti aħna qegħdin nieħdu ċertu passi fuq il-vetturi tagħna u dana eh, nipretendu illi jsiru wkoll f'pajjiżi oħrajn tal-Ewropa u mbagħad ikollna inqas emissjonijiet NOx dawn il-vetturi illi kienu parti minn dan l-eżerċizzju tal-tirar missu u retrofitting għandhom livelli iktar baxxi ta' NOx u vetturi oħra li identifikanjom ta' tieni kategorija jistaw jagħmlu l-istess. Si, grazie. Grazie ħafna, President. Jiena ma nishtiq xanzi xejn ma nixtieq nifendi il-fiat jew kif jaħdmu l-awtorità Italjani, imma jidir li huwa mir tiegħi illi nerġa' ngħidilkom illi il-fiat tat bidu għal program ta' recall volontarju minn frar tal-2016 kif intqal reċentement. Ixtaqt biss ngħid il-fatti kif inhuma. Nixtieq ressa mistoqsija fuq it-tweġiba tiegħek numru 11 fejn qed tgħid illi għal karozzi li ġarġo omologati tkun tajjeb illi jkun hemm eh, xi operat ta' ottimizzazzjoni jekk ikun hemm emissjonijiet ta' NOx li huma għolja ħafna jiena nixtieq nifhem aħjar meta int qed tajt eh, rati għolja ħafna x'tip ta' rata għallima livell ta' referenza u għalhekk jekk mhix inklużi wkoll azzjonijiet bħal dawk li għandhom xaqsma 630 elf vettura illi hija fil-weġiba eh, numru 5 fuq dawn it-twieqi termali. U għadna kemm tkellimna fuq din it-tweġiba issa. Jekk jogħġbok. die ähm, bei der Optimierung jetzt äh, der Fahrzeuge, die wir. L-ottimizzazzjoni tal-vetturi fil-kontest äh, tal-recall jitweċiba ah, l-mistoqsija hija kemm eh, emissjonijiet ta' NOx jistaw jemettu dan jiddependi mill-software u l-ottimizzazzjoni tas-software il-software jiġi approvat minna. Fil-kas tal-dawk il-produtturi li jiena semmejt, hemm tnejn fejn il-proċess ta' awtorizzazzjoni għadu għaddej. Fil-kas tal Porsche Macan u tal model Opel hemm ehm, livelli ferm iktar baxxi, però ma nistax intikom ir-rati din hija informazzjoni li tnata likom lilkom iktar tard. Din hija xi ħaġa li nistgħu naraw permezz tal-ittestjar. Issa il-kollega tiegħi qed jgħidli illi huwa xi sebgħin fil-mija fit-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-NOx. Il-mistoqsija l-oħra kienet Mistoqsija 5 tista' tirrepeti kienet fuq is-630 vettura x'veri tista' repeti mistoqsija tiegħek jekk jogħġbok. Iva. Mela. Meta nitkellmu fuq ir-riżultati li nistennew għad naqis tal-emissjonijiet tal-NOx nistaw najdu illi qegħdin nitkellmu f'dan il-każ speċifiku ta' 70% imma int taħseb li dawn il-miżuri jistgħu jkunu biżejjed biex jgarantixxu l-emissjonijiet ta' miljuni ta' vetturi illi qegħdin fuq it-toroq tagħna ġif qegħdin tkellmu fuq vetturi ta' diesel u ma jkunx impossibbli ġifir li naslu għal livelli aċċettabbli tal-kwalità tal-ar, speċjalment fil-bliet. Ġifir taħseb li din il-miżura tista' tkun biżejjed? Wenn es um die Mela, fil-kontest tal-livelli ta' valuri fil-rati ta' dawn il-bliet jew żoni urbani tkun hemm din il-kwalità nadifa tal-arja u aħna ressaqna ċerti proposti li għandhom x'jaqsmu ma' vetturi illi mux dejjem edin fil-bliet, per eżempju, trasport pubbliku, eh, taxis, dawk il-vetturi li għet eh, jabbu jew għet, eh, per eżempju, għet jgħatu xi servizz lil l-ħwienet jew xoħrajn jiġu konvertiti mibdulin għal muturi elettroniċi jew per eżempju teknoloġija ibrida Walek hawnhekk iva qegħdin nagħtu appoġġ fuq livell federali fil-Ġermanja. Din hija xi ħaġa illi hemm bżonn issir biex biex nistgħu ntejbu l-kwalità ta' l-ara Nistaqsija mistoqsija oħra malajr malajr. Int favur li kieku jkun hemm aġenzija waħda ta' kontroll tal-konformità li kollha il-setat ukoll illi toħroġ is-sanzjonijiet Diġa mistoqsija illi għamel ċena liħħe xi kollega ma nixtieq risposta minna ħatija kik joġbog. jina diġa għat għabel illi għanna bżon xi tip ta' clearing authority għal dawk il-każijiet fejn awtoritajiet ta' approvazzjoni fuq nivell nazzjonali ma jaqblux fil-valutazzjoni tagħhom. Jiġifieri naħseb din hija konsekwenza pjuttost loġika hemm bżonn li titieħed deċiżjoni x'imkien għax jekk le l-awtoritajiet tal-approvazzjoni fil-pajjiżi jkunu jiżguraw illi jkun hemm dawn ir-regoli ta' type approval li jiġu mbagħad eh, adottati issa niġu għattini round ta' mistoqsijiet se nkun naqra iktar stretta bil-ħinijiet ma kenniex iż-żewġ rapporter ra kont pjuttost l-ħaxka fl lokazzjoni ma għandna smih ieħor fej għandna bżonn ukoll li jkollna il-ħin. Inti għandek tista' tkellem darbtejn flimkien le, Signora President, issa u iktar tard. Grazzi ħafna Sur Dobrint li ġejt hawnhekk. Illum il-kollega Ertog għandu raġun illi illi kollegi oħra tal inspidin ma tantx ġrow biex jiġu hawnhekk, verħojdu wieħed minnhom. Ġifieri grazzi li ġejt għawnek illum Mela, il-fiat deret fi diskussjoni u dan huwa każ kontroversjali għax hemm żewġ perspettivi differenti inta tajt illi dawn d damir eh, kienu legali, imma fiat għandna ritnejn li ma tantx kien imħasseb għax dawn il-metodi ta' testjar tal-autoritajiet ta' trasport ċermaniżi u kol qed ikunu suġġetta kritiku li kien nsaqsi. Qegħdin nitkellmu fuq falliment jew modulazzjoni din għalija forsi għedin nilabu biss ħaġa semantika ġifiri, jekk hemm modulazzjoni, allura performance ta' trattament tal-emissjonijiet se tkun imnaqqas konsiderevolment. U lek nixtieq insaqsik, int kif taħsibha fuq dan il-parir fuq fiat meta niġu għal metodi tal-tastjar kif ukoll il-modulazzjoni. Il-Kummissjoni resqet il-kejl tal-Autorità ta' Trasport eh, Ġermaniżi bċetu dettall fuq il-vetturi tal-Fiat u għalhekk tista' tiddeċidi int għabbażi tek jekk it-tnaqqis u għat-tnaqqis sostanzjali, iġifiri fi żmien matul ċertu perjodu, jew jekk dan hux aċċettabbli jew le. Naħseb din hija diskussjoni interessanti. Fl-aħħar mill-aħħar kif se niddeċidu ġifiri fuq dan il-każ? għax huwa każ emblematiku naraw fejn il-liġi Ewropea u sakemm il-liġi Ewropea tkun tista tinfluwenza il-proċess ta' dekontaminazzjoni tal-emissjonijiet. Jew, forsi kif qed jgħidu xi il-liġi Ewropea hija b'saħħitha biżgħed biex tħares minn manipolazzjoni bħal din. U għalhekk ċar jekk għandix naqis sostanzjali fit-trattament ta' l-emissjonijiet, imma jekk se ngħidu modulazzjoni dak li jgħod huwa li wara perjodu pjuttost qasir minn naħa l-oħra ta' ċiklu ta' testjar wieħed ikollu żidiet pjuttost drammatiċi fl-emissjonijiet tal-NOx. Jina naħseb qatt ma kienet l-intenzjoni tal-leġislatur nistaw nimmaġinaw għal daqstant illi mhumiex imġiba legali u hija illegali. Grazzi ħafna Onorevoli Ministru tal-Liġej Tanek. Eh, Verħoj għandu kun kelma deletta li għal-merba għax semmet ħafna. Mela, għajdli, fuq uh, eh, iran il-testjar inti għat illi kelkom il-testjar ta' xi 53 vetturi u qabel kemm għamiltu testijiet? Tista' tajli? Ma nistax intik din l-informazzjoni m'għandix iċ-ċifri qudiemi lesti. Nista' ngħidilkom biss, nista' assumi li inta titkellem fuq l-autoritajiet ta' trasport u inti diskutejt magħhom jiena naf li tip ta' testjar ma setax jiġri fil-passat għax testijiet li għamilna naħna jmorru ferm illi lin mill-proċedura normali tal-testjar provdut għal dawn Eh, il-mod legali, issa edin iktar mamulina tapposta. Ah, mħabba din il-lezzjoni li aħna tallimna mill-kas Volkswagen. Jekk naraw dan it-tip ta' defeat device, ġifi dan it-tamir ta' manipolazzjoni, nasib din hija xi ħaġa li bżonn nżommuha f'moħħna. Jiġifieri teknikament wieħed irid ikun jaf xi tifittex meta jkun hemm it-testijiet. Iva, ma tajtnix l-numru eżatt ma tnifhem dak li għattajt int fuq il-provi li għanna bżon. U ovvjament aħna għedin diskutu il-fallimenti fuq livell Ewropow tal-abilta għana li konna din sorveljanza ta' suq jidir li l-istati membri stess u ma għandhom ċara il-kristall xnu ma responsabiliet taħħom fuq meta eh, jagħmlu dan il-sorveljanza tas-suq intat ma kienx hemm provi mill-15 ta' settembru minn settembru tal-2015 fuq dan il-chip devices imma int ma ċevejċ informazzjoni. U fil-2007 l-Aġenzija tal-Ambjent eh, Ġermaniza eh, għaletek u inti t-dubita dak li qalu fl-2007? Sie müssen sich natürlich auf die konkreten Informationen äh, die Iba, jena aħna nistaw naġiċu bissek kon informazzjoni speċifika li tasa u ovvjament istennux li jena sentikom xie valutazzjoni fondamentali tal-NGOs individuali għax minix pozizjoni li namelek. Imma bazi tal-punt li ġim ressa ehm, f'dak iż-żmien, il-provi ġew provduti b'indikazzjoni li forsi sta jkun hemm xi devices ġifiri dan ta' mir li jista jaqra eh, bik, pero ma kienx fatt. Għanna bżon naġlu ħafna ħana bistet minuti. Inti meta smajt din informazzjoni ma illi suppost dan rritu waslek għal xi tip ta' investigazzjoni biex tara jekk l-allegazzjonijiet kienux eh, veri jew le? Illi ma informazzjoni eżatt, illi ma informazzjoni ta' referenza jnata qabel, illi dak iż-żmien fl-2007-2008 Inta tagħmel referenza tekle din l-informazzjoni ma kienieċ disponibbli u na mhux veru. Sur Schutz. Von Grazie ħafna. Minna ħatja jukoll, koll, Onorevoli Ministru u jina mux sen semmi il-Sur Verheugel. Għandi l-impressjoni li qegħdin fil-Komitat tal-Bundestag dan għal-Parlament Ewropo. Iva, ira naf li għat fil-Parlament Ewropo u ma rridx nagħmel referenza partikolari għas Sur Verhoeven imma l soċjalista Segolen Ruhajal laqas biss sabet il-ħin laqas biex tiġi hawnhekk fil-Kumitat forsi Sinjor President sajt tippermettili li inkompli minn flok titerrompini u issa nibdat bi tliet minuti tiegħi. Nixtieq Mur l-lura, l-Revoli Ministru, għal kwistjoni li semmejt qabel il-Ġermana li tat reazzjoni malar, il-Ministeru tijak reagisċa malar malar, naseb kienem taħdidid bilaterali ma' kollegi f'pajjiżi oħra u naf illi int ilek tiddiskuti dak li tista' tagħmel magħhom forsi tista' taqsam magħna xi ftit mill-affarijiet li skoprejtux eh, x'wasal x'ġara f'dawk il-taħdidiet reazzjoni tal-oħrajn Mela, fil-Kunsill jiena tajt prezentazzjoni fuq dak li għedin namlu fil-Ġermanja u dejjem aġġornajt u informajt il-kollegi tiegħi Ewropej. U bat ukoll fil-Kunsil li għandna bżonn bidla urġenti għal qafasled. Il-kollegi ovvjament mhux kollha jaħsbu għal istess u mhux kollha kellhom reazzjonijiet eh, simili, Ma jina t-nara fet taħt bilaterali illi wieħed wieħed l-istati membri qed jagħmlu l-testjar tagħhom u qed jifmu aħjar il-ħtiġa tal-bidla għal regoli ta' nittama sa meta nerġgħu nintaqgħu bħala kunsill inkunu ndiskutu din il-kwestjoni wkoll. U nittama illi bil dak li qed joħroġ minn dan il-komitat jibdew ibidlu ir-regoli. Umbat Ministru meta ngħidu l-Estonja aħna tarawna pala Kummissjoni pala Kummissjoni Ewropea qed tmexxi jew qed tkun ta' intermedjarju biss. Le, jiena ma narax il kummissjoni Ewropea pala li qed tmexxi li għadha fuq qudiem dan il-moviment le. U fuq il-bidliet għal qafas legali il kummissjoni Ewropea qed tajt illi ma tarax il-ħtieġa jiena qed nipprova nuri u nindika li hija il-perspettiva tiegħi li hemm bżonn li nbidlu ir-regoli fl-aħħar laqgħa tal-Kunsill il-Presidenza talbet lill kummissjoni biex tressaq proposti fuq nistgħu nittrattaw is-sitwazzjoni attwali u jiena nittama tassew illi l-Kummissjoni se tkun tista' tressa abbozz tal leġizazzjoni li temendi r-regoli attwali u naħeġġeġ il-Kummissarju biex jagħmel hekk anke personalment jekk na ma narawx propost, abbozza proposta leġislattivi fil-futur ma nkunux nistaw eh, ninjaraw il-manipolazzjoni. Sfit kellem bil-Franċiż, grazzi ħafna Revoli Ministru tal-liġej hawnhekk fosna nixtieq imur lura għal leġislazzjoni Ewropea u r-regolament tal-2007 fejn qed naqgħed eh, eh, nitkellmu ħafna mill-bidu ta' dan is-smih, tkun tafu jirid dawn l-Istati membri skont ir-regolament li huma il-garanzija tar-rispett ta' din leġislazzjoni u fl-artiklu 13 l-iktar mhux biss għal dak li war recall fuq il-nonkonformità mal-regoli imma wkoll sanzjonijiet mit-tweġiba li inti tajtna bil-miktub kif ukoll l kollegi tiegħi bil-fom li saqsok qabel biex imorru sa sanzjonijiet hija miżura diffiċli ħafna li inti maħaġġ u il-kollegi ministri ta' stati membri oħra lan ma ħadu din deċiżjoni u lek ma taħsibx biex fl-aħħar mill-aħħar ikonna rispetta leġislazzjoni fl-aspetti kollha speċjalment sanzjonijiet jekk le ma jkunx hemm eh, regolamenti li jkunu validi u leċitmi għal konsumaturi Ewropej ma taħsibx allura illi fil-miżuri fil-futur u r-reviżjoni fuq ir-regolament tal-omologazzjoni ma taħsibx illi din is-seta ta' kontrollu sanzjoni ma jkunux fidejn stati membri imma f'Aġenzija Ewropea Indipendenti? Is-sanzjonijiet u l-kontrolli daġi mill-interpretazzjoni ma nafx jekk eh, semmejt xi tnejn li huma jew hemm xi konfużjoni ma nafx. Minix ċerti ma dak li nista' ngħid huwa illi dak illi sar fil-Ġermanja għal dawk li huma sanzjonijiet diġà ġie notifikat u din notifikazzjoni ma waslitx għal xi oġezzjoni mill-Unjoni Ewropea jekk din is-sistema ta' sanzjonijiet jew ħanajdu ma kienx forsi biżejjed jew ma kienieċ daqshekk f'konformità ma' leġislazzjoni Ewropea kieku eh, fl-2007 jew fl-2008 ikun hemm proċedura kontrina da ma sarx. Permettili imma nixtieq eh, mistoqsija oħra issa fuq eh, tests in real time il-gvern Ġermaniż fost dawk il-gvernijiet jikunu jistaw jagħmlu dan it-tip ta' testjar fuq livell Ewropea, imma mhux fuq konformità, imma bil-kontra indika il-produtturi kellhom bżonn iż-żmien. Jekk intkom favur ir-real-time tests, inti tkun tista tkun favur ukoll testjar bħal dan fuq skala ikbar. erste Punkt ist äh, zumindest äh L-ewwel punt naħseb illi inti għandek raġun meta tgħid illi aħna provajna naraw li nieħdu azzjoni u nieħdu deċiżjoni mill-iktar fis possibbli u aħna irnexxirna wkoll nieħdu deċiżjoni fuq din u dan kien possibli anka minħabba li kena il-teknoloġija kena il-PEMS għad dispożizzjoni tagħna li aħna bdejna nużawhom sabiex nittestjaw il-fatturi fuq toroq u l fatturi ta' konformità huwa element tekniku importanti li aħna nużaw għal kalkulu ħalli bekk naraw illi Eh, minnu nħorġu l-NFZ e u minnu mbagħad aħna qegħdin noħorġu wkoll dawn iċ-ċikli ta' testijiet. Jekk naraw li hemm diskrepanza bej l-NI e u l-NFZ e aħna rridu naraw li nikkonsidraw ukoll il-dawn il-fatturi ta' konformità. U hekk kif aħna eh, fil-fatt għamilna wasalna għal dawn ir-riżultati. Sur Ministru, nixtieq illi minħabba li m'għandniex eh, ħafna ħin, nixtieq nitolbok sabiex tweġġeb il-mistoqsija u nkun nkunu nistgħu nkomplu. Eh, nirringrazzjak. Eh, L-Onorevoli Henkel. Sur Ministru, aħna nazbu illi għandna namlu xi ħaġa sabiex nevitaw illi dak li qed jiġri bħalissa jew li ġara jerġa' jiġri u jsir normalità. Inti qed li s-software ta' bejn is-sena 2007 u tissa inbidlu ħafna jiena minn din l-industrija u naf li dan huwa minnu dak li qed tgħid inti iżda naf ukoll li hemm ħafna stati membri illi setgħu jieħdu ħsieb is-software aħjar minna, pereżempju l-Istati Uniti jekk għamlu u naraw l-Istati Uniti huma ħafna iktar stretti u l-kontroll huwa ħafna iktar aħjar hekk minħabba li ħarġu wkoll bl-iskoperta tal-iskandlu tal-Volkswagen. U jiena nixtieq insasik mistoqsija konkreta illi isa bis-suġġeriment. Ma taħsibx li wasal il-waqt illi aħna rridu naraw li l-Ewropa u l-Amerika ġifi l-Istati Uniti ikollhom mekanizmi ta' kontroll u anka dawn id-direttivi tal-emissjonijiet li jkunu armonizzati bejn iż-żewġ kontinenti x'taħseb inti? Ich bin mir nicht sicher, ob unser Weg sein kann. Ma nafx jekk aħna nistawx biss inħarsu lejn l-Amerikani u ngħidu wara ejja naraw li nsibu interpretazzjoni komuni bejnietna jiena fl-opinjoni tiegħi naħseb il-vetturi il fl-Istati Uniti u l-produtturi Amerikani id-din fil-fat jaraw li għadin ikunu ntużati ħafna iktar minn dawk ta' produtturi Ewropej. Ġifiri, aħna nafu li hemm il-problema ta' l-NOx u aħna qegħdin naraw li għandna il-problema ta' tnuqqas tal-karbonju tnaqis tal-karbonju. Inti taħseb illi fil-fatt aħna fl-Amerika għandhom interpretazzjoni differenti. U Iva, għalek jiena għabbazet dan il qed għetnejt illi minn dawn l-imsiħba, aħna nridu nistennew u koll li dawn il-regoli jkunu rispettati. U aħna edin nejnu l-Amerikani sabiex nkunu iktar eh, kauti fuq eh, l-NOX. U naħseb illi għabbażi tal-prinċipju li aħna nitalmu mill-esperjenzi ta' ħaddieħor forsi nistgħu naraw li min-naħa l-oħra tal-Atlantiku forsi huma wkoll jistgħu jibbenefikaw minn din l-organizzazzjoni. Issa jekk aħna niftemu li aħna niġbru flimkien l-aħjar elementi li aħna nafu mis-sistemi differenti tagħna jiena naturalment m'għandi xejn kontra, speċjalment minħabba l-fatt li aħna fil-fatt fl-Ewropa qegħdin nippruvaw nirriflettu ħalli naraw x'inhu l-pass li mis li rridu nieħdu, ħalli naraw x'tip ta' direzzjoni aħna rridu morru le u anka fuq il-valuri limitu li dawn fil-fatt rridu jitnaqsu u għadun raġuni mandu xej kontra illi fil-fatt nistgħu nitolmu mill-esperjenzi pozittivi ta' ħaddieħor anke ta' pajjiżi oħrajn. Iva nixtieq il ninżid ma' mistoqsija ta' Sur Henkel ma naħsibx li l-affarijiet daqshekk sempliċi daqs kemm għas Sur Henkel. Il-kwistjoni ta' teknoloġija ta' sewqanija diffiċli ħafna u komplikata ħafna l-Amerikan naħseb issimplifikawha ħafna. Jina naħseb illi kif qed inti bil-attitudni Ġermaniża qed illi fil-fatt kieħna ħarġna bir-rapporti anke fuq is-software u nafu li hemm differenza wkoll bej dawk illi jipproduċu s-software u dawk li jipproduċu l-karozzi inti taħseb illi kien hemm ħafna sigrieti tal-kumpaniji kien hemm ħafna riski. Inti naturalment trid tħarreġ il-ħaddiema sabiex jimplementaw dawn il-proċeduri iżda fl-istess ħin il-kumpaniji qegħdin eh, jgħidu illi trasparenza tasal saċert ċertu punt inti nasab li tinsab allura minħabba fej f'pożizzjoni diffiċli ħafna. Iva jkolli nejt li matul din l-evalwazzjoni daw it-testijiet kollha li saru fil-kontest tal skandlu tal-Volkswagen jiena sirt nafu koll li bejn il-produtturi anke f'dak l-entuxjaqsam tal-teknoloġija tas-sewqan tal-software tal-, -teknoloġija eh, tas sewqan tal software tal provizjoni ta' l-installazzjoni u kol u ta' subcontracting ta' ċertu software u fil-vetturi, aħna rajna u koll li hemm ħafna dettalji tekniċi illi mhux kollha jkunu jafu eżattament li jridu jirrispettawhom u għad raġuni u għax-xogħol tagħna u għad mir tagħna illi meta nasusu biex noħorġu ċertifikat ma noħorġux jekk naraw li jkun hemm din diskrepanza. U għad raġuni aħna għalhekk qed ninsistu fuq il-pubblikazzjoni ta' informazzjoni fuq is-software u anka fuq il-fatt li rridu naraw illi noħorġu bil-provi għal raġunjamenti ta' għalfejn titlu ċertu software għal-magna, għalli bekk aħna nkun nistaw nispeċifikaw eżat u nkunu ċerti fuq dak li qed jiġri fir-realtà. Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Xaldi Mose. Grazzi ħafna. L-ewwel bisosija tiegħi hija pjuttost sempliċi minħabba li inti qiegħda tgħid illi fil-femma tiegħek il-definizjoni ta' defeat devices miex xi ħaġa li hija eh, miex definizzjoni ċara biżżejjed iżda inti jew xi ħadd mill-Gvern Ġermaniż saqsejtu lill kummissjoni sabiex tagħtikom xi eh, kjarifika jew spjegazzjoni fuq il-definizzjoni li ntużat ta' defeat devices. Jiena naħseb li din hija definizzjoni vaga ħafna, qed hija definizzjoni li tista' tinterpreta b'modi differenti ħafna għalhekk huwa importanti li din definizzjoni tinbidel sir iktar preċiża. Jiena naħseb illi il-mistoqsija li nasaqsejna lill-Kummissjoni Ewropea eżattament wara l-iskandlu tal-Volkswagen għamilnija sabiex aħna nkunu nafu eżattament kif għana n-interpretaw din definizzjoni ta' defeat devices u naraw illi jem bosta opportunitajiet differenti u possibilitajiet ta' interpretazzjoni differenti aħna edna li jem bżon illi l-definizzjoni tkun mibdula. Ġifiri t-weġiba tijak għale? Le, ma naħsibx li inti fimtni. Minħabba li inti Eh, Wasalta konklużjoni differenti. Ija, jina nasib l-gvern ġermanis ma talbux għal kjarifika fuq devices qabel s-sena 2015. Issa fuq eh, il-sorveljanza tas su eh, fuq il-kontroll tal-type approval xinija il-pozizjoni il pozizjoni Ġermaniża. Intom tixtiequ li l-Kummissjoni Ewropea kolla kompetenza li tagħmel il kontrol tas-suq f'din l-industrija u ma taħsibx li din l-azzjoni kieku min-naħa tal-Kummissjoni tista' tgħin anke lill-Ġermanja anke fil-każ tal-Fiat. Jiena nixtieq li l-Kummissjoni Ewropea jekk ikun hemm ċertu problemi ikolla dan ir-rwol ta' arbitru minħabba li fl-aħħar mill-aħħar aħna rridu nevalwaw dak dawk illi iridu jkejlu l-autoritajiet ta' kontroll. Jena naħseb li din hija l-iktar ħaġa importanti l-Kummissjoni Ewropea għandha tagħmel. Jiġifieri naħseb li din hija l-iktar ħaġa loġika wkoll li għandhom jagħmlu l-Kummissjoni Ewropea. L-aħħar mistoqsijek tippermettili. Mela, min taħseb illi apparti il-Volkswagen fl-Ewropa għandhom l-ikbar responsabilta għal dan l-iskandlu u l-fatt li aħna marndunajniex b'din il-manipulazzjoni is sanat li għaddiet fl-Europa stess, taħseb li l-Gvern Ġermaniż għandu responsabilta wkoll? Volkswagen għamlu manipulazzjoni, għamlu frodi għal din ir-reġuni kolli ngħid illi huma responsabbli fil- qoddim il-liġi għal din il-frodi u jiena naħseb illi fil-fatt aħna rridu nieħdu azzjoni ħalli nevalwaw dak li ġara wassal għal dan l-iskandlu Jiena naħseb illi qed nagħmlu fil-Ġermanja l-Kummissjoni Ewropea qed tipprova tagħmel ukoll fuq il-livell Ewropew. L-Onorevoli Kieri. Grazzi ħafna. Anka fuq e, e, definizzjoni ta' defeat devices li natat mill-Ġermanja f'Ġunju li kien ma kienx merquwa mill-ħafna stati membri u mal-Kummissjoni Ewropea. Inti x'taħseb fuq din il-konklużjoni u reazzjoni ta' dawn l-istati membri l-oħrajn, Kummissjoni? Tista' tirrepeti jekk jogħġbok il-mistoqsija. X'inhija l-fema tiegħek fuq id-deċiżjoni tal-Kunsil tas-7 ta' Ġunju. Dwar id definizzjoni illi jinto proponejtu fuq il <laughs> defeat device. Il-Konsil fis-7 ta' Ġunju fl-opinjoni tiegħi ma ħarġux b'deċiżjoni finali, iżda talbu l kummissjoni sabiex joħorġu pakkett ta' miżuri u għaddat nistennew li kun propost mill-Kommissjoni dan il-pakket ta' miżuri. Tista' tispjegana eżattament x'inhi din il-mistoqsija? Il-Ġermanja ħarġet definizzjoni, proposta definizzjoni fuq id-defeat devices. Di definizzjoni ma kienieċ aċċettata U allura xtaqt tinsaqsi kinti xini għal fema tiegħek konkludejt minn dan kollu? Naħseb illi mhux qed niftemu. Aħna fin-negozjat ma wasalniex f'punt fejn qed nieħdu deċiżjonijiet, iżda ninsabu fl-istadju fejn il-Kunsill fil-fatt u l-membri tal-Kunsill preżentaw il-pożizzjonijiet tagħhom u taw biċċa xogħol l kummissjoni ġifieri li ħorġu pakketta miżuri u dak li jiena proponejt bħala definizzjoni kien Eh, differenti eh, mill-opinjoni ta' ħaddieħor, kien hemm pajjiżi li aċċettaw din definizzjoni kien hemm min forsi kien favorija, iżda l-iktar ħaġa importanti kien hemm diskussjoni attiva ħafna u jiena verament qed nara li kien hemm ħafna diskussjonijiet u aħna qegħdin ngħidu li wasana l-konklużjoni li r-regoli għandhom ikunu iktar preċiżi. Grazzi ħafna. Issa fuq il-testijiet tal-RDE qed li hemm ċertu diskrepanzi bej testijiet fil-laboratorju dawk fit-toro, ġifieri qed tipprova tara li jkun hemm diskussjoni li tkun konkluża fil-ħdan id-DCMV inti taħseb li t-testijiet tal-RDI e se jkunu approvati iktar kmieni jekk hu hekk x'taħseb illi nistgħu nagħmlu biex ikun hemm implementazzjoni iktar Eh, mingħajr xkil fuq livell tal-istati membri mingħajr eh, ma nitfixklu bis fid-djufijiet u problemi. Id-diskussjoni tal rdim e fil-fatt ila dejna għaddejjem sena 2012 aħna għamilna ħafna pressjoni fuqa illi fil-fatt għanda eh, timxil qoddim mal-Iris da kien hemm ċertu dinamika wkoll għaddejja u mandi xejn x'inejdilkom fuq din naħseb illi bejn is-sena 2011 u 2015 aħna rajna illi kienem u kol ċertu um, bidli tizda iktar minnek ma tantx nistanejt. Grazzi ħafna, Sur Sur Schulze. Iva, għandi mistoqsija fuq is-suġġett illi issemmit bosta drabi ġifiri li huwa importanti ħafna illi teknoloġija state of the arts tkun implementata u użata kullimkien. Ħalli bekk aħna naraw illi minnaħa tal- OEM sinkun qegħdin nitolbu illi huma jużaw l-aħjar tip ta' teknoloġija. Ista' E kif qalet il sinjura President ta' dan il-Kumitat aħna xedin fil-Parlament eh, Ġermaniż hawnhekk eh, u allura għandna l-perspettiva Ewropea għan x'taħseb taħseb illi l-produtturi kollha Ewropej jistgħu jinsabu fuq l-istess livell jew kella jista' jiġri illi jkun hemm ċertu produtturi li jkunu iktar qegħdin jużaw l-aħħar tip ta' teknoloġija, l-iktar teknoloġija moderna forsi inti tista' tara li hemm xi vantaġġ jew żvantaġġ li għandhom ċertu produtturi mqablin ma' oħrajn. Le, jiena naħseb li qegħdin nitkellmu hawnhekk fuq l-ispejjeż u l-investimenti f'ċertu industriji aħna din nitkellmu fuq produttur xi tip ta' investiment jagħmel fil-teknoloġija tas-sewqan, teknoloġija tal-muturi, jekk jixtieqx illi jkun hemm inqas spejjeż jew inkella u xħaj jaħdem bl-istess kuxjenza ta' produtturi oħrajn u jekk dan fil-fatt u xħaj wassal għal ċertu eċċezzjonijiet. Jiena naħseb li din l-iktar ħaġa importanti li rridu nsolvu minħabba li id-dispożizzjoni ta' teknoloġija l-moderni jgħidu illi din il-kompetizzjoni bejn il-produtturi sabiex inaqsu l-ispejjeż kemm jista' jkun fit-teknoloġija għan tista' twassal għal fatt li ċertu mituri illi palissa qegħdin jintużaw jistgħu jiswew iktar issa fissu. Iżda naħseb li importanti wkoll illi eh, tkun responsabilità tal-produtturi illi jisu l muturi jipproteġu wkoll l-ambjent. Iva mela bitoġiba tiegħek naħseb li tikkonfermi dak li qal ħaddieħor iżda nixtieq xorta waħda najdlek li fil-fat għal ċertu produtturi l-iktar ħaġa importanti għal li naqsu l spejes u din joħorġu wkoll ċertu karozzi fissu bi prezz ħafna irħas minn taħattijħor u l spejes forsi jkunu kalkulati b'mod differenti, iżda naħseb illi naturalment qed waslu għal reazzjoni differenti għal prodotti fis-suq għal tal-konsumaturi nafu illi hemm karozzi li tinbieħu pereżempju li bihu karozzi b'xi ħamsin elf euro hemm karozzi li jinbiħu b'ħafna prezz ħafna irħas u allura jkunu f'kompetizzjoni vantaġġuża. Jiena naħseb li ma nistgħux noqogħdu niddiskutu jekk dawk li fil-fat l li joħorġu prezzijiet irħas jekk dawn jistgħu ikunu pożizzjoni li joħorġu vetturi illi jistgħu ikunu iktar taħsar l-ambjent jiena naħseb illi hemm bżonn li nużaw l-aħħar tip ta' teknoloġija l-iktar teknoloġija um, um, moderna wkoll din iktar ħaġa importanti. Is-sur Danti għandi żewġ mistoqsijiet. L-ewwel mistoqsija x'tip ta' dispożizzjonijiet u miżuri intom ħattu fin-naħa tal-KB MBA wara illi għal snin sħaħ għanħarġu dawn it-tip ta' ċertifikati, speċjalment wara l-iskantlu ta' Volkswagen, meta rajna li kienem manipolazzjoni ta' dawn l-istrumenti ta' kejl illi kienu edin ibidlu l-valuri limiti tal-Volkswagen. U għaparti minnek, ma taħsibx, Sir Ministru, li s-sawasa li li aħna neħu pajjiżi id-dritt fuq l-omologazzjoni ħalli bekk nkun nistgħu nevitaw li jkun hemm din ir-rabta perikoluża bejn il-pajjiżi eh, il-produtturi u anka dawn l-aġenziji tal-ħruġ tal-ċertifikati li jistabu kunu marbuti ma' xurxin ma taħsbux li fil-fatt għanna nqodu attenti fuq tip ta' kontroll li qed isir. il-liberalizzazzjoni ila għaddejja. Iżda rridu naraw jekk aħna għandix ikonna din is-sistema ta' rotazzjoni. Minħabba li l-organizzazzjonijiet ta' testijiet huma konċernati u naraw jekk fil-fat għandhom dawn tamir ta' kejl bl-istess mod u l-istess tamir kullimkien iva jina naħseb li din tista' tagħmel sens anka fil-Ġermanja minnaħa tal-KBA aħna fil-fatt bdejna noħorġu b'dawn il-PEMS il-Portable Emissions Measurement System u diġa bdejna nużawhom u fil-fema tagħna sa fejn nafu aħna aħna l-unika awtorità fl-Ewropa illi diġa qed tipprova toħroġ b'metodi ġodda ta' kejl u kalkulu. L-oħrajn pajjiżi l-oħrajn sa fejn naf qegħdin iserħu xorta waħda fuq l-organizzazzjoni tal-kontroll illi kienet tista' tagħmel dawn it-tip ta' testijiet. Sur Ministru jiena li kont qed insaqsik jekk inti taħsibx illi jkun aħjar li mhux biss nagħmlu Eh, din ħaġa li tissir mill ġermani iżda illi neħu dil possibilità min-naħa tal-istati membri li joħorġu dan l-artib ta' ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip ta' type approval ħalli bekk ikun hemm garanzija ta' omogenità bejn l-istati membri minħabba li karozzi ċal u koll pajjiż għal ieħor, forsi xi ħaġa fuq livell Ewropew tista' tkun xi ħaġa li ħafna problemi. Jiena tinsaqsik x'inhi l-opinjoni tiegħek. Inti politiku ġifieri ħad titkellem ukoll fih dan il-Kunsill u tesprimi l-opinjoni tiegħek dwar jekk għandix bżonn ta' awtorità Ewropea li toħroġ dawn it-tip ta' ċertifikati jew le. fil-femma tiegħi dawn l-autoritajt li ħorġu il-ċertifikati ta' tip jistaw jisir fu livell Ewropew, jista' jistaw jisir ukoll fu livell nazzjonal, naħseb li ħaġa importanti hija li jkollna regoli li jkunu l-istess għal kulħadd. Iżda regoli bħalissa qegħdin jisviluppaw mod different minħabba li fil-Ġermani, pereżempju aħna qegħdin nkunu iktar stretti minn ħadd ieħor. Kien hemm ukoll eh, oħrajn illi fil-fatt eh, affarijiet oħrajn li għadna ma' Eh, iżda hemm pajjiżi oħrajn li għandhom ħafna lura meta mqablin ma' dak li aħna implementajna fil-Ġermanja. Jiena naħseb li iva għandu jkun hemm kompetenza fi Brussel, xi awtorità fi Brussel li toħroġ b'evalwazzjonijiet ħalli abbażi dawn l-evalwazzjoni taħna nkunu nistgħu nieħdu deċiżjonijiet legali. Sinjura Ernst. Grazzi ħafna għandi żewġ mistoqsijiet Mela fuq il-mistoqsija numru 11 fejn inti weġibta illi dak illi fil-fatt eh, qed tgħid li għandu jintuża l-aħħar tip ta' teknoloġija. Jiena naħseb li dak li għandna fis-suq mhux eżattament dak li forsi għandna bżonn. Inti qed tirreferi l-teknoloġija fuq livell internazzjonali fil-Ġermanja, fl-Ewropa, tista' tiċċara ħiliek jogħġbok din mistoqsija u tweġiba li tajt. Jena kont sorpriz li qed nitkellmu daqshekk sikwit dwar xieġifir meta ngħid l-aħħar tip ta' teknoloġija, l-iktar teknoloġija moderna, minħabba li llum meta nħarsu lejn tip ta' fetturi differenti nistgħu naraw. Flima eh, karozzi għandna l-aħjar l-aħħar tip ta' teknoloġija l-iktar waħda moderna u flima m'għandniex. U din mhix xi ħaġa li hija speċjali pajjiż partikolari nafu li hemm oqsma fejn aħna qegħdin naraw illi hemm ħafna karozzi il-produttur li għadin joffru din l-aħħar tip ta' teknoloġija żdanna bżonn ta' mekkaniżmu illi fil-fatt jista' iwassal għal modell jekk pereżempju jkun hemm produttur li jkun qed juża li fil-fatt ma jkunx tajjeb li aħna nkunu nixtiequ li jkollna ċertu regoli li kunu rispettati aħna ma nistawx nejdu li sabiex ikonna prezzijiet irħas aħna inwaslu għal konsegwenza li kunem karozzi li kunu taħsar għall ambjent jina naseb fuq dan mandiġ dubju. Tajjeb, fuq din nistgħu nibqaw nġildu ma insomma għandi mistoqsija oħra fuq sanzjonijiet, sanzjonijiet aħna nafu illi għanna ċertu sanzjonijiet u regoli fil-direttiva 715 iżda xtaqt insaqsik direttament inti minn mindu taħseb illi huwa importanti illi dawn iċ-ċertifikati ta' tip għandhom ikunu irtirati, speċjalment fuq livell nazzjonali jekk għandhom ikunu introdotti ċertu projbizzjonijiet ta' ċertu tip ta' karozzi iċ-ċertifikati ta' tip u l-proibizzjonijiet li karozza tis tkun tista' suqqa fuq triq naħseb li huma kompletament differenti waħda mill-oħra, ma tistax tqabbilhom. Iva, aħna permezz ta' ċertifikati ta' tip għanna bażi legali, għanna sistema legali li aħna qegħdin nirrispettaw, speċjalment jekk produttur ma jkunx hija jirrispetta u mbagħad irridu naraw illi fit-testijiet dan ikun ikkunsidrat U naħseb illi Mannix interpretazzjoni oħra ta' dan, naħseb li apparti minn hekk. Aħna nafu li hekk xejna dan għamilniħu koll anka meta irtirajna ċertu tip ta' vetturi tal-Volkswagen u dan għamilnihom meta aħna rajna illi dawn il-vetturi jkunu qegħdin irrispettaw dan kollu li suppost jirrispettaw fuq il-livell legali iżda naraw jekk bażi tal-kondizzjonijiet li suppost din jirrispettaw sabiex jibieħu dawn il-mistoqsi dawn il-karozzi fis-suq. sinjura Harms taqsira fuq l-Italja jekk fimtek sew, inti kieku tkun kontent li kieku italjani jitolbu għal azzjoni volontarja tar tirar missu. Imma nishtiq nkun naf, jekk inti inċ sodisfat bl-autoritajiet tijak. Dawn il-diskrepanzi li jem fil-testijiet. Fil U din informazzjoni kollha li inġabret. Il-gvern tiegħek qatt m'għamel xej qabel l-2015. Unti qed il li f'daqqa waħda għandu najna il-li hemm nuqqas f'test leġislattiv. Imma l-awtorità tiegħek kienet involuta fl-abbozzar ta' dak l-istess tekst leġislattiv Ara, l-ewwel net eh, eh, jekk jiena unix sodisfatt jew le eh, huwa rilevanti aħna rridu niżguraw jekk il-vetturi li qed iduru fuq it-toroq u miex qegħdin jemettu iktar nox milli suppost u jekk is-sitwazzjoni tistax titjieb skont il-liġi u kif nistgħu nevitaw illi din is-sitwazzjoni tirrepeti ruħha fil-futur. Jina dak jikkonċernani huwa rilevanti jekk jiena nissodisfat bir-regoli jew le. It-tieni net memx informazzjoni dwar dan l-apparat ta' manipolazzjoni illegali qabel l-2015. Eh, dawna huma il-fatti xejn iktar minn hekk u issa huwa il-waqt illi aħna nikkontemplaw dawn il-bidliet. Le, dan mhux veru fil-fatt għal skont ir-riżultati li kiseb dan il-Kumitat fl-Istati Uniti kien hemm informazzjoni dwar dan għaliex anki awtoritajiet nazzjonali u Ewropej kellhom provi ta' dan, imma l-fatt li inti qed tisħaq issa fuq l-importanza tal-liġi inti tkellimt ħafna fuq ir-regolamenti dwar il-diossidu tal-karbonju Issa, aħna nistaw nitkelmu dwar il-regoli implementativ tal-implementazzjoni tal-regoli imma e, euro 5 u euro 6 taħseb illi qegħdin fit triq tajba biex niskuraw illi fil-futur l-industrija tal-vetturi mhux biss fir-rigward tal-NOx imma anki ta' CO2 se tibda tirrispetta ir-regoli. Uh, naħseb, ma nafx tittajt bija del kelma devjazzjoni, naħseb illi inti taf illi bżon illi regoli euro 5 euro 6 jkunu rispettati u fil-komitoloġija et naraw illi dawn il-valuri tal-limitu ma domx et jiġu applikati. Skużani, mux qed nifim għall-loġika tiegħek, jiena rrid niżgura illi kunem rispett sħiħ tar-regoli fl-ispirtu li dawn ġew maqbula xi ħaġa li hija pjuttost eh, mhux tas-soltu fil-liġi li dawn ikunu aġġustati wara li jiġu ċerti affarijiet mod partikolari il- l-elementi tekniċi fejn il-progress tekniku jimxi pass aktar maġġel mill-proċedura leġislattiva. Issa u għal-waqt li aħna inqablu il-leġislazzjoni ma' teknoloġija ma noqodux nistennew xi 10 snin oħra, għalli xi deċiżjonijiet li ttieħdu 10 snin ilu ittieħdu qabel eh, ma kienu jeżistu dawn it-teknoloġiji. Aħna grazzi ħafna Eh, sur Ministru, aħna stedennik eh, fissajn appuntament u inti ġejt taf illi għadha dejja diskussjoni fuq l-interpretazzjoni tal-liġi u aħna għanna bżon daqqatit fil-Kunsill. Intom eh, pajjiż kbir, pajjiż illi eh, għandu ħafna eh, manifattura tal-vetturi u tal-karozzi, ġifiri inti għandek ħafna seta biex tejna insolvu dil problema. Għal darbohrana infakkarkom pala membri li tistaw dejjem tamlu mistoqsijiet lil-Ministru bil-miktub għalix ma kienx hemm ħin biex il-Ministru jwieġeb kollox, jiġifieri intom għandkom ċans sa 22 ta' turu biex tibatu l-mistoqsijiet tagħkom u il-Ministru ikun jista' jwieġibhom. Grazzi ħafna sur Ministru tal-li inaqat magħna. Dear colleagues, um... Kollegi, nishti illi inkomplu għax il-ħin qiegħed jafas u għanna mistieden ieħor importanti uh, natik merħba sur Lis. Uh, Dan huwa smih importanti ħafna llum mhux biss kellna il-Ministru Federali imma anki ukoll il-Ministru responsabbli għal għall-Lower Saxony. Il-Ministru fil-fatt ma setax eh, jiġi eh, unti il-Ministru għall-Ekonomija għax-xogħol u Trasport, jiġifieri għandek kompetenza rilevanti ħafna għal fid-dal tal-inkjesta li qed iwetta il-kumitat tagħna. Thank you very much. Um, meine sehr geehrte Frau Ausschussvorsitzende von Brem. Grazzi, Signora President Van Prem, taziz membri ta' dan il-Komitat, Signori Lemonet, grazzi ħafna ta' din l-istadina li jena l-għajta minn qalbi, u għat nirgrazzjakom u koll tal-li għatetun l-opportunità li nispiegalkom ċertu affarijiet u jena jgħata għak biex nwiġa per mistoqsijiet ta'kom. Mis-sena 2013 jena ili ministru għall-ekonomija, xol u trasport u ili membru tal-Parlament Reġjonali sena 2008 jiena fil-fatt jgħat għawek sabiex il-wieġeb il-mistoqsijiet fi semmistur li nixtieq eh, nibda billi nitkellem fuq eh, il-pożizzjoni li jattiħu il-reġun ta' Sachsen Saxon. Għanidilkom xifti taffariet fuq eh, il-land tana fuq Nider Sachsen u xultijaj bħala Ministru tal-Ekonomija. Nider Sachsen u għattini l-ikbar reġun fil-Germania u għandu popolazzjoni ta' 7.9 miljoni ehm, u fil-fat tal-ek huwa l-ikbar, ir-raba l-ikbar land fil-Germania f'termini ta' popolazzjoni. Xogħol tiegħi huwa li inħosib id-dossier tal-ekonomija xogħol u trasport li ħaġa importanti hija li dejjem inżomm l-interess tan-nies l-ewwel qabel kollox. Għalina fil-politika tal-ekonomija ħna verament nisqu ħafna fuq tisħieħ tal-Niedersachsen fil-qalba tal-Ewropa u li nsaħħu l-industrija tal-Niedersachsen. Aħna dejjem nixtiequ li jkollna dialogu wkoll mal l-sihba l-oħrajn ekonomiċi li huma ta' importanza ewlenija u apparti minn hekk dejjem nagħtu importanza l pagi ġusti u postijiet tax-xogħol u verament aħna nserħu fuq in-nies li jistgħu jgħinuna għal dawn l-anijiet. Apparti minn hekk aħna permezz ta' investiment ekonomiku qegħdin nippruvaw nofru inċentivi għal iktar żviluppi u investimenti u nippruvaw nixbu kemm jista' jkun investimenti li r-reġjun tagħna u għedin nikkonsidraw dejjem l-lanijiet ambientali u soċjali u bekk aħna għedin naraw illi il-gvern reġjonali jgħat jappoġġa l-lanijiet ta' tibdil ta' klima kif ukoll tal-protezzjoni ambientali bitnaqis tal-elementi li jistgħu jkunu tassara l-ambjent u l-emissjonijiet ta' CO2 jien naħseb li fil-fatt f'Niedersachsen għandna l-ikbar settur ekonomiku li huwa l-industrija tal-karozza li tagħti xogħol lil 120 elf persuna li jaħdmu f'din l-industrija. Apparti minn hekk aħna għandna dan din l-industrija li għandha rwol importanti ħafna u kumpaniji tal- tal-protezzjoni tal-karozza li għedin Wolfsburg. U hemm ħafna wkoll koll kumpaniji oħrajn li joffru servizzi ta' subcontracting f'Niedersachsen brabta mal industrija tal-karozzi li tħaddem l madwar 250.000 persuna. Apparti minn hekk aħna għandna wkoll bosta servizzi oħrajn, servizzi tal-finanzi u anke turizmu. volkswagen fil-fatt qiegħda eh, tagħti ħafna servizzju fil-fatt għandha rwol importanti li lien mill-setat politiċi illi għandna f'dan ir-reġun. Aħna rajna illi fil fatt il relazzjon ta' bejn volkswagen u Niedersachsen zviluppat mod storiku. Fil-fat Niedersachsen għanda 20% tan-nies illi għandhom l-isma ta' shareholders fil-kumpanija Volkswagen. U din raġuni huwa ġustifikat li hemm żewġ membri fil-Board of Directors jiena flimkien ma' Stefan Weil li jenna membri ta' dan il-Board of Directors mis-sena 2013. Jien naħseb li l-industrija tal-karozzi palissa tinsab f'sitwazzjoni fejn hemm bidla kbira għaddejja, mhux biss minħabba il- l-istennijiet u l-obligi marbutin mal-enerġija, iżda anka dawk mal-politika tal-klima. Aħna qegħdin nippruvaw nużaw teknoloġiji ġodda tas-sewqan, networks intelligenti, kif għal-trasport kif ukoll iktar nqisu l-era digitali fil-bini tal-karozzi. Parti mlek aħna qegħdin nippruvaw namlu analiżi u anka avvanzi fuq il-livell legali kif ukoll fuq il-livell tekniku. Aħna dejjem nżommu f'moħħna l-importanza tas-sigurtà tad-data u apparti minn hekk aħna nixtiequ li nagħtu tweġibiet ta' bażi tal-afas tal-kondizjoniet qafas li aħna żviluppajna tistgħu taraw allura li f'industrija tal-bini tal-karozzi, tal-produzzjoni tal-karozzi aħna niddiskutu l-ħin kollu dawn il-bidliet fit-teknoloġija. U għalhekk aħna niddiskutu dan kollu anka fil-Board of Directors tal-Volkswagen. Aparti minn hekk nixtieq nidilkom kemm fil-fatt għandhom rol importanti l-KBA intom kelkom diġa l-Ministru Federali għawek li kienet jitkellem u kol fuq il-kompetenzi ġifri tistaw taraw xinija differenza bejn il-kompetenza nazjonali u kompetenza reġjonali. Hemm differenza bejnietom u il-kompetenzi naħseb illi u nistanajt li huma regolati b'mod ċar ħafna skont il-liġi il-KBA fil-fatt hija responsabbli għal dan it-tip ta' ċertifikati ta' tip u għal servizz tekniku u għal din raġuni nistgħu ngħidu li huwa l-Gvern Federali li huwa responsabbli apparti minn hekk aħna qegħdin naraw illi konna testijiet tal-in-use compliance tests u anka tal-durability tal-dawn l-installazzjonijiet li jiddaħlu fil-vetturi. U Jek ti permetu li sinjuri jena fil-fat tilkom dan kullu sabiex namela ċara li kwestjoni tal-liġi tal-ċertifikat tat-tip ta' type approval fil-fat hija parzjalment kompetenza reġjonali u fil-fat dawn huma iktar kompetenzi fuq livell nazzjonali nittama li, li għabbażi ta' din l-informazzjoni li tajtkom kun nista' noffrilkom ukoll biżjed informazzjoni ħankomplu d-diskussjoni. Ringrazzjakom tal-istudentuni hawnhekk kun nista' minn qalbi nirwieġa b'mistoqsijiet. Kif tiflor to Mr. Karens? Grazzi. L-Onorevoli Karens. Iva, grazzi ħafna. Onorevoli Ministru, tal-li ġejt titkellem maħna l-introduzzjoni tijak kienet eh, sabiħa ħafna biex najtek. Mela, l-Istati Federali fil-Germania huma responsabbli għal sorveljanza tas suq. Ġifiri meta tip ikun approvat mill-KBA tarsu lejn il-vetturi jien għandi l-ewwel mistoqsija għalik. Winti għandek isu zewċ inkarigi għal minn banda ministru tal-Ekonomija u Trasport ta' Lower Saxony u winti u kol membru tal-Bord Supervisorju minħabba eh, l-inkarigu li eh, għandek Innaħal oħra ġifiri miex situazzjoni faċli dik li tinsab fija inti. Mela, bħala membru tal-Bord Supervisorju tal-Volkswagen u Ministru tal ewe Saxony. Meta eh, il-Bord Supervisorju tal-Volkswagen, meta indumna bid-diskrepanzi bejn il-testijiet fil-laboratorju u l-RDE. Jissa jena mux qed nitkellem dwar l-apparat ta' manipolazzjoni, qed ngħidlek id-differenzi li kienu jeżistu fil-laboratorju u mbagħad fuq it-triq. Grazzi għal dik il-mistoqsija. Iva, mal ma mal istati Uniti fit-19 ta' settembru ta' l-2015 sirna nafu b'din is-sitwazzjoni u um, wara li sirna nafu b'dak, Iva, ma jina l-mistoqsija tijaj, mux dik, mux etnajdlek meta sirt taf illi kienem kienu qed jintużaw kien qed jintuża dal-apparat ta' manipulazzjoni. Imma meta sirtu tafu bid-diskrepanza enormi li kienet teżisti bej il riżultati miksuba fil-laboratorju u il riżultati miksubin fit-triq. Id-diskussjoni ewlenija fuq il-riżultati il tal-laboratorju u eh, l-RDE eh, eh, bdiet fil-Istati Uniti dik kienet, dak kien il-moment meta il-Bord Supervisorju sarja, jiġifieri inti qabel ma faqqa l skandlu fl-Istati Uniti ma kelkom ebda ideja li kien hemm din id-diskrepanza diffiċli illi wieħed jemmen għaliex dak kollu li smajna f'dawn l-aħħar sitt xhur eh, qed ngħidu illi kontu tafu li kien hemm dawn id-diskrepanzi, mhux qed nitkellem dwar frodi u er hawnhekk sempliċement li kien hemm din id-diskrepanza. Issa, teqet titkellem dwar il-cycle beating u ħriċt minna b'mod kapaċi ħafna li xqettajt illi il-cycle beating mhuwiex definit bħala xi ħaġa illegali, mhux se noqgħod nargumenta miegħek fuq x'inhu legali u x'mhux. Imma sempliċement fuq il-fatti l-ottimizzazzjoni jew il-cycle beating ifisser illi hemm iktar tniġġis fit-triq milli suppost ikun hemm. Bħala Ministru u persuna Eh, responsabli ma ma tħoss illi dinja problema il-cycle beating mux biss l-użu ta' apparat ta' manipolazzjoni illegali għalek jgħan nistaqsik x'sar fil rigward ta' cycle beating Grazzi għal dik il-mistoqsija Ir-responsabilità tal-kundizzjonijiet għafas għall-approvazzjoni tat-tip hija il-responsabilità tal-Dipartiment tal-Autorizzazzjoni tal-Vetturi u dana sar eh, skont testijiet illi ma kienux edi, ma kienux l-istess pal eh, sewqan f'kundizzjonijiet reali u kienu ibbażati fuq il-pressjoni tal-roti, tal tal, tal roti tal tires Ussa, il-differenza bejn l-RDE u il-tessit fil-laboratorju, jekk il-kondizjoni ikunu kollha l-istess, il-riżultati għandhom ikunu paragonabli irrispettivament mit-tip ta' vettura jekk ikollhom emissjonijiet eh, oljin jew le Għalhekk huwa importanti illi konna eh, testijiet biex niskuraw illi ma jkunx hemm diskrepanzi u l-kundizzjonijiet kellhom ikunu l-istess. Inti għattinna fl-introduzzjoni tiegħek illi eh, għatt illi hija temmek biex taqdi ċittadini eh, kull ministru hekk jgħid inti ovvjament jimportak mill-impjegi, tal-ċittadini eh, tiegħek, eċetera, Imma mbagħad hemm aspett ieħor, hemm l-aspett tas-saħħa pubblika għaliex it-tniġġis eh, tal-karozzi għandu impatt fuq is-saħħa u inti tammetti illi hemm differenza bejn RDE u l-emissjonijiet fil-laboratorju. Issa bħala l-land eh, federali responsabbli għas-sorveljanza tas-suq u il-KBA dak mux responsabilta tijak, Iva nifem. Ma inti kot qed tajt dinija problema, jew inkella bdejt tirraġuna le la KBA qalet li m'hemmx problema, eh, m'hemmx problema, mhix ir-responsabilità tagħna li rjoqogħdu eh, infett u nidħlu biex nippruvaw nifmu dis-sitwazzjoni għalfejn kif inhi. dawk il-kondizjonijiet illi ġew stabiliti għall-approvazzjoni ta' tip jiġu riveduti kull sentejn u tagħna isir fil-laboratorji u memx testijiet paragonabli illi jinħarġu għall-approvazzjoni ta' tip hemm differenzazzjoni bejn l-autorizzazzjoni ta' testijiet fl-approvazzjoni ta' tipi u il-kejl ta' l-emissjonijiet f'kondizzjonijiet tal-RDE, ġifiri emissjonijiet reali waqt is-sewqan. Issa, aħna dawk irridu nużaw fil-laboratorju. Issa, wieħed mill-kompiti illi għandu il-Ministru skont dak anke l għol tiegħi fil-bord supervisorju huwa li nsibu il-mutur illi l-inqas jikkonsma karburant u l-inqas inġes dana fl-interess tal-industrija imma wkoll fl-interess tas-saħħa pubblika. Issa dak illi nafu l-lum ma konniex nafu qabel it-19 ta' Settembru tal-2015. Is-Sur Ertug, l-odwa tajba, Ministru Huwa pjaċir kbir tagħna illi inti jatawnek illum t-diskuti maħna. Grazzi ta' dak li inti għad fuq ta' ambientali, protezzjoni tal-klima u il-protezzjoni tal-impiegi. Issa, fuq il-bord supervisorju tal-Volkswagen, tista' tajdinna xamel dan il-bord bħala reazzjoni għal dan l-iskandlu u hemm opinjonijiet differenti mill-naħa ta' min iħaddem u minn naħa tal-ħaddiema u il-landa tal-Lower Saxony. Grazzi. Iva, meta ħna sirna nafu b'dis situazzjoni fit-19 ta' settembru ħadna ħafna miżuri waqqafna komitat speċjali dan il-Bord Supervisorju tal-Volkswagen u r-rwol ta' dan il-komitat speċjali kien li jagħmel inkjesta. Jiena membru ta' dan il-komitat speċjali aħna uh, tlabna lil Jones Day li hija kumpanija internazzjonali biex tevalwa id-data kollha ta' Volkswagen kemm fl-Ewropa kif ukoll fl-Istati Uniti u biex jgħidulna eh, minn dik id-data kif seta tittieħdet deċiżjoni biex tadotta soluzzjoni eh, teknika. Ġifiri tul il-proċess tal-evalwazzjoni tad-data sakemm waslu għal konklużjoni. għal eh, raġunijiet ovvji fil-periodu intermedju ma nistawx noħorġu dettalji ma qed nistennew rapport definittiv sal-aħħar tas-sena li mhux biss eh, jgħidilna r-riżultati x'kien imma wkoll x'wassal għal dawk ir-riżultati il għan tal-autorità supervizorja huwa li jagħmlu evalwazzjoni dettaljata għaliex huwa biss bekk illi aħna nistgħu nerġaw niksbu il-fiduċa u din hija x-xewqa ta' kull membru tal-bord supervizorju. il- partijiet kollha huma rappreżentati f'dan il-Kumitat Speċjali. Is-Sur Ertug, Iva, grazzi, inti għattilna illi inti ilek membru tal-Bord Supervisorju mill-2013. Tista' tgħidilna jekk f'xi mument kien kienem xi diskussjoni strateġiċi dwar l-iżviluppi tal-muturi, tal-magni ta' dawn il-karozzi, id-deċiżjonijiet strateġiċi jirrigwardaw it-teknoloġija sabiex jitnaqsu l-emissjonijiet ta' CO2 u eh, jitnaqqas il-potenzjal ta' konsum tal-magna. Aħna permezz ta' Euro 6 li l-emissjonijiet tal-ossidi tal-nitrogenu tnaqsu ħafna u eh, inħarsu l-qoddim qed inħarsu dwar teknoloġija ibrida, eh, teknoloġija ibrida tal-petrol u mhux eh, diesel u eh, mbagħad magni li jaħdmu bl-elettriku, bil-batterija, etc. Min l-2013 ma kienx hemm diskussjoni dwar applikazzjoni ta' soluzzjoni li taħdem bid-diesel Issa, meta inti tqis in-natura speċifika ta' situazzjoni fil-Lower Saxony. Tista' tgħidilna kif l-awtoritajiet supervizorji huma voluti fid-deċiżjonijiet operattivi u x'inhi d-differenza bejn il-board u l-kumitat supervizorju. Iva, din hija xi ħaġa li ta' min niċċarawa għaliex hemm strutturi differenti fil-pajjiżi Ewropej. Eh, il-board supervizorju għandu responsabilta' esklusiva għal kontrolli għal supervizjoni u ma jieħux deċiżjonijiet operattivi, ġifiri hemm differenza eh, importanti hawnhekk. il bord supervisorju mux qiegħed hawnhekk biex jesprimi l-perspettiva tal-azzjonisti imma anki jaħseb ukoll għal fl-azzjonisti, kredituri, il-ħaddiema u l-industrija, il negozju il-nifsu. Imma il-bord supervisorju ma jieħux deċiżjonijiet operattivi. Nodwa tajba, uh, Sur Lis, Inti għadha kif għattinna l bord Supervizorju f'kumpanija Ġermaniża huwa responsabbli essenzjalment għal supervizjoni għandek raġun. Jiena għal sitt snin kont responsabbli għall industrija Ġermaniża u dejjem kont kburi mill-industrija eh, tal-vetturi u kont kburi wkoll Volkswagen. Imma hija ħaġa pjuttost stramba li Volkswagen jekk inti tħares lejn ir-reputazzjoni li għandha illi hija kumpanija eh, eh, teknoloġikament avvanzata ħafna, issa waqgħet eh, għal dawn l-iskandli per eżempju fil-kas ta' Opel u il-sigriti industrijali ta' kumpanija li jister u minn xaħat tiħor u il-kumpanija kella tħallas ħafna uh, Mbatt eh, kienem il-korruzzjoni u il-xiri ta' membri, t-xħim ta' membri fil-komitat u għal-kampju għal dawn l-irġiel ġew offruti servizzi sessuali. Imma jiena nistaqsik bħala membru tal-Bord Supervisorju imma koll bħala l-Ministru responsabli. ma taħseb illi hemm xi ħaġa li hija verament ħażina fil-kultura eh, tal-kumpaniji tagħkom. Iva, grazzi għal dik il-mistoqsija. wobei man immer erkennen muss, Volkswagen ist ein international Ara, Volkswagen hija kumpanija globali għandha mit fabrika madwar id-dinja u iktar minn mittel fil-piegati ġifiri meta nkunu qed nitkellmu rridu noqogħdu attenti illi ma nillimitawx il-preżenza tagħha fil-Lower Saxony. Le le jiena mhux għall-Lower Saxony biss kont qed nitkellem jgħid il-Sur Hankel. Eh, le, jiena naħseb il-Ministru. Eh, Volkswagen għandha biex tkun gburija u tista' tibqa' gburija fil-futur imma daw, daw il-problemi ma nistawx ninjorawhom laqqas. Ġifiri memx bażi uh, biex wieħed jgħid illi dan l-iskandlu jirrifletti l-kultura eh, tal-kumpanija ta' Volkswagen. Le, mela l-għura tista' tispjegali għalfej dan l-inċident seħ fil-Volkswagen u mhux f'kumpaniji oħrajn? Le, jina naħseb illi eh, għalfejn qed jiġru daw l-affarijiet fiħdan Volkswagen għaliex hemm din il-persuna li dejjem kienet responsabbli għal dawn il-kumpaniji kull fej kien hemm l għalhekk għax ma jibma tammettix jekk intom tridu tbidlu il-kultura korporattiva tridu tajdu l-affarijiet kif huma. Jiena se ngħid mingħajr tlaqli jgħid il-Ministru li m'hemmx ebda konnessjoni bejn dawn it-tlet każijiet li qed issemmi jew li għalihom qed tirreferi. referi Jena naħseb illi però din diskussjoni fuq dan il-punt issa bedna mill dak li suppost verament qegħdin niddiskutu hawnhekk illum. Aħna maħniex qegħdin nitkellmu dwar il-kultura korporattiva imma il-problema li qed niddiskutu il-manipulazzjoni teknika aħna rridu namlu bidla u l-bidliet irridu naraw jiġifieri xirid jinbidel u nbidlu l-affarijiet iva ma biex kumpanija tirnexxi inti trid toħloq ambjent fejn il- kritika mhux biss li wieħed jirrikonoxxi il-problema imma e, titkun kritika li tiġi aċċettata. U ovvjament fil- f'dan il-kumpaniji ta'kom eh, dan l-ambjent ma jeżistix għaliex inkella inti persuna fil-pożizzjoni tiegħek kont intuna b'dil problema minn qabel. Aħna fil-kultura korporattiva tagħna eh, naħdmu ħafna biex eh, dejjem intejbu l-ambjent il-dipartiment li hija responsabbli għalih il sinjura Ferbent huwa wieħed fejn dejjem naħmu biex intejbu l-affarijiet u għanna u koll il-whistleblowers biex dak kollu li jkun sejjer smerċ jista jinkixef. Aħna mhux biss qegħdin naħdmu fuq il-problemi tekniċi imma rridu qegħdin ukoll neżaminaw u nevalwaw kif se tasseħ skandlu ta' dan it-tip. U eh, fil-bord supervisorju irridu nieħdu il-passi sabiex situazzjoni bħal din ma tirrepetix ruha. Grazzi ħafna. Signora President. Annom tal-grupp tal-liberali jena nishti nirringrazzjak tal-li ġejt titkellem maħna u tal etweġa pil-mistoqsijiet tana. Jena nirreferi għal-rwol tal-bord supervisorju. Kiku jena kont minn floko, kħiġifiri kont membru tal-bord supervisorju, jena kiku nkun engineer, nkun ħdimt eh, fl-izvilup u ikolli ikun imħajran staqsi namel mistoqsijiet imma il-Bord Supervisorju ma jħossux obbligat li jagħmel ċerti mistoqsijiet. Inti semmejt l-Istati Uniti għattu li kont interessat fil-kumpanija kont temmen fija u rrit tappoġġa. Imma jekk huma għandhom regoli aktar stretti fl-Istati Uniti, għandhom kwart tal-limiti aċċettabbli li għandna l-Unjoni Ewropea, inti sir taf dan l-apparat ta' manipolazzjoni illi iddaħħal fil-karozzi fil eh, biksur tal-liġi. Imma Jekk inti responsabbli għal kumpanija għandek eh, forsi taħseb jekk l-affarijiet u xmixin kif suppost, għandek tagħmel il-mistoqsijiet. Iva, grazzi Signora Meissner għal dik il-mistoqsija. Ah, jiena u Signora Meissner nafu l-importanza ta' Volkswagen u nafu l-importanza tar-rwol li għandu l-Ministru fil-Bord Supervisorju. Ma dan huwa bord ta' Supervisjoni ta' Volkswagen. Imma dena mhux uh, Volkswagen biss, imma Audi, Skoda u oħrajn, jiġifieri ikopri l-ismijiet ta' karozzi kollha differenti li jaqgħu taħt dan il-grupp. Imma kull deċiżjoni biex meħuda biex wieħed ikun preżenti fis-suq b'teknoloġija partikolari dak huma deċiżjonijiet li jittieħdu mill-lat operattiv. Ovvjament il-vetturi suppost ikunu karozzi li ma jniġsux, mhux karozzi li l-magni tagħhom ikunu ġew imbabsa b'xi apparat ta' manipulazzjoni illegali imma f'kull kull vettura, f'kull so eh, eh, tkun għaddiet minn proċess ta' approvazzjoni ta' tip li suppost ikun rett u stret. Wieħed għandu jassumi illi il-bord ikun għamel xogħlu. Iva, naċċetta it-tweġiba tiegħek imma meta wieħed iqis eh, li inti inġinier li inti għandek sfont u, għarfin tekniku Meta tara il-limiti accettabli fl-Istati Uniti u tkun taf li hemm problema bl-ossidi tan-nitroġenu fl-Ewropa, ma dilekx minn moħħok li l jew xaħat ieħor illi tibdew tindagaw u taraw kif huma mixin daw l-affarijiet meta eh, wieħed iqis id-diffikultà li għandna aħna biex nilħqu dawn il-valuri limitu u intom kontu tafu illi bil-dawn il-valuri li kienu għedin jirrapportaw u bil-mekanizmi li kienu għedin jintużaw, smiskom s-soponejtu illi kienem eh, xid bis għaddej. Iva naf illi kienem diskussjoni fl-ewel Saxeni eh, fardan u naċċetta il-mistoqsija il-bira f'bilt. Der artiklu fuq proposta minn ministeru tal-Ambjent ta' Lower Saxony. fuq il-proibizzjoni ta' vetturi li jaħdmu bid-diesel fi żoni urbani. Iva, dan huwa dibattitu uh, li huwa bdej dwar it-tnaqqis tal-emissjonijiet fil-Ġermanja u eh, l-stickers il-blu għal vetturi li jaħdmu bid-diesel jina ma bilċ, jina għattilom li aħna maħniex lesti għalix aħna irridu teknoloġija bid-diesel li ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma tirrilaxxax er, wis emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju. Jina għattilom kif se namlu da ma nistgħux nikkonfiskaw il-karozzi għax hekk xi ħadd ikun xtara karozza li jkun għadda għaddit minn proċess ta' approvazzjoni tat-tip. U ovvjament dil karozza qiegħda tinstaq fit-triq ma tistax tgħidilhom bissa ma tistax issuqha iktar. Ovvjament aħna rridu nippromovu il-trasport pubbliku għandna bżonn ta' emissjonijiet baxxi, karozzi li għatmu bl-elettriku, eh, Eh, naraw xinu ma eh, xqed isir fil-rigward ta' taxis, għanna bżon ta' sistema tal-ġestjoni ta' traffiku intelligenti għaliex jekk inti ikollok it-traffiku eh, li jkun miexi minn ma jieqaf xejn inġess inqas. Grazie ħafna, President. Jina se nitkellem bil-Grek. Kif qalu l-kollegi, Nafu il-koll illi l-istat ta' Sassonja tisfel hija eh, tieni azzjonista Volkswagen u huma rappreżentati fuq il-bod, iġifieri inti għandek responsabilità doppja bħala gvern reġjonali lokali kif ukoll bħala azzjonista ta' Volkswagen. Għabbażi ta' dak li għattint sissa, dak illi għamiltu biex eh, titrattaw ma din is-sitwazzjoni u tneħħu eh, dawn dan it-tamir eh, illegali mill-2007. Iva, din kienet l-ewwel mistoqsija tiegħi u napprezza li kieku tini tweġiba. Iva, grazzi ħafna tal-mistoqsija. Dawn il dan it-tami, dawn id-devices jistaw jarqu bil dak li kun, eh, kien mullura ta' 2005 u fl-2015 aħna sirna nafu u tlabna investigazzjoni. Imma rajna li kien hemm miżuri ta' non-konformità li tieħdu biex il-livelli ta' l-emissjoniet ikunu ta' livelli ta' testjar ma jikkorrispondux ta' missjoni ta' dinna reali ma ma konnux nafu sal-2015 u għalek aħna bħala awtoritajiet assumejna illi l-emissjonijiet li kienu f'konformità biss kienu qed jiġu approvati. Sur Lis però il-JRC iċ-ċentru għal riċerka konġunta fl-2013 diġa' kellhom informazzjoni anki mill-2012 huma konfermaw f'rapport illi dan it-tip ta' tamir jistgħu jbidlu r-riżultati tal-emissjonijiet. U mhux biss dan ir-rapport kien pubbliku, imma l-Kummissjoni Ewropea wkoll informatna illi kien hemm workshops speċjali biex jinformaw lill istati membri u l suppost inti kellek tkun taf l-2013 fuq din il-possibilità u għalek insaqsu automatikament jekk insaqsejt l-iktar spezzjonijiet jew forsi ressaqx din il-kwistjoni fuq il-bord ta' Volkswagen billi kien hemm din il-possibilità ta' erq. Jena kifat għabela minn ta' ċar ir-responsabilità tagħna li ma kienet e dan it-tip ta' approvazzjoni huwa mill-Istat Federali. A dan it-type approval dan ifisser illi l-emissjonijiet kollha u l-limiti tagħhom is-suppost il-vetturi jkunu f'konformità ġew approvati ġew rispettati u għalhekk din kienet il-bażi tiegħi l-punt ta' tluq tiegħi bħala Ministru għal dawk il-vetturi li qegħdin fuq is-suq. U bħala membru tal-Bord ta' Supervizjoni wkoll. mil 19 settembru tal-2015 naqgħat ma smajt qatt ma smajt li kien hemm xi nuqqas ta' konformità mal-qafas legali u li kien hemm dat tip ta' manipolazzjoni dan ifisser illi l-Gvern Federali li kien jaf ma nformakx bħala gvern reġjonali xwara kollox din għal-qalba tal-kwistjoni l-autoritajt federali kellhom l-informazzjoni ġifiri maddowx l-informazzjoni lilek pala gvern reġjonali sandi tinni mistoqsija. Fuq il-reglament 715 tal-2008 kif jgħid kif dawn it-test suppost isiru u għalhekk insaqsija għaliex anki illum intkom qed tagħmlu biss test fil-laboratorju fejn il-qari tal-emissjonijiet huwa ferm iktar baxx mill l-emissjonijiet f'kundizzjonijiet reali. Din hija parti mir-raġuni għaliex kellna nirrevedu l-approvazzjoni tat-tip għax ħareġ xar li r-regolament kellha fiħdana xi esenzjonijiet tal protezzjoni tal mutur jew għal xi skopijiet oħra. Imma dawn kellhom bżonn jiġu approvati bil-provi u da kollu ġie ppreżentat. Wara jiena dejjem assumejt mod naturali illi l-awtoritajiet tal-motorizzazzjoni fuq livell federali jkunu konxi tal-possibilitajiet ta' miżuri tal-mutur u ma kienx hemm affarijiet oħra illi jistaw jiġu użati biex manipulaw u Volkswagen seta' t-manipula imma jina nista' sax nitkellem fuq każijiet oħra imma f'dak l-istadju il-proċedura kienet waħda ċara. Il-mistoqsija tal-qorti kienet kif għattint jekk għandix l-istess valuri fil-laboratorju kif għandna fuq it-toroq. Le naħseb li kwestjoni importanti hija jekk il-kondizjonijiet ta' missjonijiet reali ġew imkejla jew le, jekk imbagħad ikollna valuri differenti meta mqabla għaċ-ċiklu tas-soqan fit-test dan għandha bżonn jikkorrispondi għal dan it-tip ta' ċiklu m'hemm xejn ħażin hemmhekk imma l-kundizzjonijiet għal vettura irdu jkunu l-istess kundizzjonijiet li kieku l-vettura kienet fuq it-toroq. Ek biss inkunu nistgħu niżguraw illi kollox ikun trasparenti. Grazzi ħafna. Billi inna niddiskutu dan l-skandlu ta' karozzi ta' diesel mill-bidu net tal-kas ta' Volkswagen u dak li għadna fuq il-kultura tal-kumpaniji li jemżon timbider, hemm ħaġa li għanna bżon najdu illi għal-każijiet ta' frodi u ta' er tal-leġislazzjoni dan id debattitu din il-kumpanija hija responsabbli u wkoll imħasba fuq il-kwistjoni wara dak li qal il sur Dobrint fis mieħti u xed jiġri din il-kultura politika tagħna jew l-mentalità tal-awtoritajiet stess biex ikun jistgħu jiġġustifikaw ir-rwol tagħhom bħala ministri u bħala bord ta' supervizjoni ta' Volkswagen għal ħafna snin għal snin twal kien hemm bosta diskrepanzi mhux biss mill-NGOs imma wkoll mill-istituti tar-riċerka kif ukoll ma' gruppi tekniċi ta' ħidma tal-Parlament u għalhekk anki il-risultati ta' kejl fil-bliet tagħna eh, tal-NOX juru bitċar li minkejja reglu tal-2005-2006 kienem xaħġa ħazina, għalek da din ħsara enormi għal Volkswagen fi Sassonia t'isfel naqbel miegħek din ħaġa inkredibli maħsibx li forsi tista' tagħmel xi ħaġa fost il-nies ta' din tal-politika meta niġu għal kompetenzi tagħhom u din il-kultura eh, tal-Bord ta' Supervizjoni ta' Volkswagen xirrit eh, jinbidel biex ma jkunx hemm każ bħal dan fil-futur. Aħna bħala spettaturi li konna din naraw xed jiġri eh, dawk li ġifiri ma ħadux azzjoni fl-iskandlu ta' Volkswagen, aħna parzialment responsabbli għal dak li ġara. Iva, grazzi ħafna tal-mistoqsija. Se niprofa nispjega l-ewwel net. Joħroġ ċar li Kondizzjonijiet ta' sewqan reali ma ġewx riflessi fil-ċiklu ta' testjar kien hemm bidliet il-ħin kollu kien hemm il-Cold Start u l-Hot Start imma fis-ċiklu tal-testjar wieħed għandu bżonn eh, jixbaħ lil kondizzjonijiet reali tas soqan ma dam għandu xejn x'aqsam maċ-ċiklu tat-testjar u s soqan f'kondizzjonijiet manipolati u kondizzjonijiet reali is-sonijiet ola dawn huma differenzi netti għanna bżon ta' tests aħjar imma dan aħna għana konna nafu meta kena il-5 sena u 6 sena approvata dawn dawn raġunijiet ta' diskrepanzi ma kien hemm problemi oħra mhux biss metodi ħzina ta' testjar. In-nies ilhom jgħidu ilhom jirrepeti ruhom ferm qabel 2015. Għalija bħala rwol fuq il-Bord Supervizjoni u lanqas bħala Ministru konċ għat informat illi kien hemm manipolazzjoni fil-kundizzjonijiet tal-testjar illi waslu għannuqas ta' konformita. Għalija jina ma kellix informazzjoni bħal din, il-fatt il kundizzjoni trialu dawk ta' testjar jinvolvu ċikli differenti ta' soqqan, għawnek għannu bżon responsabilta' fil-kumpanija stess, ċifiri verifiki tal-integrità, iktar responsabilta' biex niskuraw li din dan dan l-affarijiet ma jerġawx isiru għax li ma jkunux nistgħu nilħu dawn l-għanijiet, imma fl-istess waqt hija kwistjoni ta' responsabilità politika biex inħarsu rib ħafna fir-reviżjoni tar-regolament mhux it-testjar imma jekk dawn l-eċċezzjoni li ġewx definiti fl-aħħar mill-aħħar iwaslux għal abbuż. U għalek dan kienet jgħid l-Onorevoli Dobrint għanna bżon esenzjoni jekk xi ħadd jgħid li eh, dina 17 gradi allura mhux tajjeb pereżempju għal mutur, anke politikament għandna bżonn li nikkonsidraw dawn l-esenzjoni għannix jekk permettu għom l-ewwel qabel kollox. Għandek minuta. Grazzi ħafna. Fu eh, din il-konklużjoni mela li wassal tal-jgħid Il-leġislatur Brussel qatt ma kellu l-intenzjoni li permetti dawn l-esenzjonijiet għal dawn it-tip ta' defeat devices dawn kienu projbiti fil-leġislazzjoni. U l-autoritajiet ġermaniżi dan jafuħ għax kienu involuti fil-proċess leġislattiv. Jekk wieħed jaqra r-reglament, wieħed jista' jgħid li biex inħarsu il-mutur il-dawn il-defeat devices huma permessi Ġifiri, dit li tkun, dan li tkun il-parametru għal-ħarsin tal-magna. Imma mżon li nsaqsu dawk li għanna responsabiltajiet politiċi, nsaqsu hemm bżonn ta' eżenzjoni bħal din. U għalhekk la derba nirċevu il rapporti li dat isirek jekk ma jkonniex bżonn l-eżenzjoni nixtuq ngħidu forsi li m'hemmx possibilitajiet li wieħed naqas l-emissjonijiet f'dan il-kuntest. Iva, Signora Evi, grazzi ħafna, Onorevoli Ministru. Jan nishtiqna mill-lek mistoqsija fuq il-mistoqsija seba' t-weġiba tiegħek. Fejn titkellem fuq l-ottimizzazzjoni tal-karozzi eh, għall-omogolazzjoni u tagħti eżempju fuq it-tires. Inti taħseb illi hemm xi miżuri oħra li għandhom l-istess qan u tista' forsi tini xi eżempju ieħor fuq dawn il-bidliet fuq il-vetturi li għandna dejjem bżonn omalgamazzjoni matul it-test, inti taf x'affarijiet bħal dawn? Ich kann an der Dann l Stadium. L-unika informazzjoni nistantik hija illi kien hemm diskussjoni illi il-batteriji fil-ċiklu ta' testjar jekk ġew siċċarġati jew le matul iċ-ċiklu tal-testjar hemm sensiela sħiħa ta' proċeduri jew miżuri ta' ottimizzazzjoni sensiela ta' miżuri illi apparentament ġew użati minn kulħadd qed nassumi fi kondizzjonijiet ta' testjar illi jirreflettu il-kondizzjonijiet ottimali, mhux każijiet ta' frodi ma l-aħjar kondizzjonijiet għal l-inqas level possibbli ta' emissjonijiet illi huma differenti mill-kondizzjonijiet reali imma bil-pressjoni ta' tiles jew jekk il-batteriji per eżempju ma ġewx iċċarġati. Nistgħu naraw dejjem illi hemm sensiela ta' parametri li ġew użati għaċ-ċiklu tat-testjar. Grazzi ħafna tal-tweġiba tiegħek għax jidir li ħaġa ovvja illi ek inkunu nistaw ikonna omogamazzjoni tal ċertifikazzjoni tal-vetturi illi jirkorrespondu bis testjar fil-laboratorju mux fit-toro. Din hija importanti bħala tweġiba tiegħek għax l-Aġenzija tal-Ambjent Ewropea qatt ma semmet imma matul dan nismih ħadd ma kellu il-kuraġġ illi jidħol iktar f'dettall. U għalhekk grazzi ħafna tat-tweġiba tiegħek Issa imur għal-mistoqsija oħran sa' suġġett ieħor fuq it tweċiba numru wieħed inta tajt illi il-verifika tal-vetturi li tiġu użati tkun permezz ta' programmi periodiċi ta' kontroll. Imma dawn it-tip ta' programmi fil-fatt ma jkunux jistaw jiċċekkjaw jivverifikaw so jekk il-karozzi jispetta il-limiti u ma permettux li konna data li nistaw nipparagonawa, allura inti x'taħseb taħseb illi għal verifika ta' parti oħra li ġew ċertifikati per eżempju il-breaks jew il-airbags jew affarijiet oħra hemm problemi bħal dawn? Jiġifieri dawk li ma dak li huwa testjar ta' sofferenza ta' suq illi ma jippermettinix illi eh, naraw jekk hemmx konformità mal-kundizzjonijiet illi waslu għal ċertifikazzjoni qabel. Grazzi. Ja, danke, will ich. Äh, Grazzi ħafna Iva. Dinja mistoqsija rilevanti mhux biss għall emissjonijiet mill-exhaust imma Nistgħu nitkellmu wkoll fuq id-digitalizzazzjoni, is-suqqan autonomu. Għanna bżonn inkunu naraw jekk l-affarijiet li kienu possibbli sentejn qabel u mhux possibbli sentejn wara. Testjar tal-emissjonijiet fil-Ġermanja mod regolari, fil-testjar regolari tal-emissjonijiet fil-Ġermanja huwa test simplifikat mhux l-istess bħal proċedura ta' type approval għax dan tal-aħħar huwa biss una tante mal darba biss. U il-kriterji il-ġodda qed jiġu żviluppati għal karozzi ġodda b'teknoloġiji ġodda. Disa tkun importanti ħafna l-futur mhux biss għall emissjonijiet mill-exhaust. Iva, tkellimna fuq ċerti aspetti wkoll fil-mistoqsija, per eżempju nitkellmu fuq il-breaks, u mhux tant fuq l ebags naħseb m'hemmx hawn il-problemi fuq dawn l-affarijiet u xvera huwa importanti li nkunu nafu. Iva, grazzi, fimtni. Iva. Il-breaks, per eżempju, jiġu testjati in situ mhux l-airbag għax l-airbag suppost taħdem imma fit-test tal-MOT ma tkunx tista tistestja l-airbag kull derba imma għanna bżon eh, naħsbu fuq dawn il-tests tal-MOT u għalek eh, dan huwa test importanti Onorevoli Ministru, qabel it-tieni round, għanna u koll esperti, mux biss MPs għanna nis mill-Komissjoni u għanna u koll vizitaturi. U għanna e, eh, zoċ tfajlit, waħda hija il-tifla ta' Sinjura Bonefe u tajjeb li għanna u koll iż-żaza għax dan huwa komitat tekniku imma qed niddiskutu il-futur allura merħba għazzazah li edin għawnek fuq wara niġi għattini round. Sur Visige. Grazzi ħafna, Signor President, grazzi Onorevoli Ministru Lis li għat għawnek fosna nilqa u kol. Sur Majneke, anzi Signorina Majneke u iż-żewġ zazah li għedin għawnek jassistu għad-dibattitu tagħna. Sur li sintkellimt fuq responsabilità tiegħek bħala Ministru tal-Ekonomija u ta' membru ta' Borda Supervizjoni eh, 120.000 eh, fil-sassona tisfel l-juni mbagħad fuq livell eluf fuq livell eh, dinji. Issa il-Bundesrat iddeċida fit-23 ta' Settembru illi jippermetti illi ikun hemm vetturi ħilsa mill-emissjoni mill-2030 l-en mingħajr combustion engine l-impiegi fi Sassonia tisfer jiddependu mill-combustion engine u għet nara il bavaria Essen, Baden-Württemberg kolla votaw kontra. Walek insaqsi għalix il-Sassonia tisfer li votat kif votat. Mela, naħseb li huwa ċar ħafna li din hija talba l-Unjoni Ewropea biex tivvaluta il-possibilitajiet għal wara l-2030, per eżempju biex innaqsu l-emissjonijiet għal zero. Jiena naħseb illi dan huwa pjan ambizzjuż u mhux fattibbli fl-implementazzjoni tiegħu. Hemm son onesti għax jekk naraw il-vetturi elettriċi maħnix se nilħuqu sal-2030 li konna biżejjed vetturi elettriċi mus se jkollna biżejjed żmien maħniex lesti għal bidla strutturali fl-industrija kif unu huma mqasmin l-impjiegi għandna teknoloġija ta' diżlu tal-petrol kif se nikkonvertu dawn l-impjiegi għal teknoloġija ta' emissjonijiet xejn fil-futur għandna bżonn ta' perjodu ta' transizzjoni bil-vetturi ibridi. u l-għanijiet eh, ambizjuż jemżon juru l-industrija li dini għarrotta li rridu naqbdu għanna bżon naraw naqis kontinu eh, fit-naqis ta' emissjoni dan huwa lan u dan kienu kol fil-komment ta' deċiżjoni. Kommunikativ schnelllebigen Aħna nafu li f'din id-dinja tal-komunikazzjoni li tiżvilupp li kollox jiżviluppa malajr ħafna, aħna fil-fatt għandna responsabilità komuni li fil-pubbliku aħna ikonna ċertu informazzjoni li nagħtu anke b'ċertu responsabilità ħadgos bil-mod ta' kif weġib il-mistoqsija. Is-Sinjura Charles de Mose. Grazzi ħafna. Aziz Ministru, Iva, għandi xiftit mistoqsijiet jena, iżda l-lum konna din nitkelmu fuq il-fat li il-pozizjoni ta'kom u tal-gvern edha turi interess partikolari anka fabrika kbira li tinsab fir-reġun ta'kom, iżda jiena naħseb illi fil-fema ta'kom allura inti taħseb li tista' tkun xi ħaġa tajba illi niżguraw l-sorveljanza tas-suq u ċ-ċertifikat tat-tip titneħħa mill- gvern nazzjonali jew gvern nazzjonali u titpoġġa fuq il-livell Ewropew ħalli intom ma tibqawx tkunu mistoqsija fuq li ma interess intom l-iktar qegħdin tqisu. Tista' tifhem mistoqsija tagħna tiegħi taħseb li kompetenza ta' titpoġġa fuq livell Ewropew ħalli bekk ikun hemm inqas problemi fuq il-livell ta' reġuni u tal-livell nazzjonali sabiex tieħdu deċiżjonijiet li huma fl-aħjar interess ta' ċittadini lokali. Grazzi, Iva, jena naħseb li dan huwa aspett importanti ħafna jkolli ngħid li ma naqbilx li jagħmel iktar sens li ċ-ċertifikati tat-tip jinħarġu fuq livell Ewropew. Iżda naħseb li naqbel ma mal-fat li għandu bżon ikun hemm skambju aħjar, networking aħjar, għalli bekk ikun hemm kontroll aħjar fuq livell Ewropew, iżda ma nistgħux ninsew ukoll li aħna ninsabu f'suq globali din ir-reġuni il-prodotti ridu jkunu kompetittivi biss mhux għas-suq Ewropew iżda anke għal barra fuq livell internazzjonali waħna għandna ċertu perjodu ta' żmien sabiex noħorġu b'dan iċ-ċertifikat u apparti minn hekk importanti li jkollna networking u jkun għal dan it-tip ta' kontroll iżda mhux għall standards fuq livell Ewropew. Naħseb li aħjar jibqgħu jinħarġu fuq livell nazzjonali. Iva jiena naħseb li ċertifikati huwa tajjeb li jinħarġu fuq livell lokali u oriġinali iżda il-kontroll tal-regoli tal kif il-regoli tkunu rispettati għand issir fuq livell Ewropew. Ma taħsibx li bekk nkunu qed naħulek ftit mir-responsabilità minn fuq spallek li kieku l-kontroll tar-regoli tal-implementazzjoni tar-regoli tar-rispett tar-regoli jsir fuq livell Ewropew. Iva naħseb issa fimtek aħjar ġifieri iċ-ċertifikat jistgħu jħorġu fuq il-livell nazzjonali reġjonali iżda l-kontroll tas-suq isir iktar fuq il-livell Ewropew iżda fuq eh, eh, ħalli bekk naraw jekk il-valuri ta' ċertifikati u mhux tkunu kontrollati u rispettati. Iva jiena naħseb li għandna jkollna standards li jkunu komuni li naħseb il-kontroll tas-suq qiegħed isir fuq il-livell reġjonali mhux fuq il-livell tal-nazzjonali fil-każ tagħna iżda dwar l-standards u rispett ta' dawn l-standards naħseb li tkun xi ħaġa tajba li jkun hemm xi ħaġa fuq il-livell Ewropew. Allura inti tikkonsidra li tipproponi din il-ħaġa mill-Ministri Federali l-oħrajn li li forsi l-kontroll tal-standards implementazzjoni rispett tal-standards issa jisir iktar aħjar fuq il-livell Ewropew f'organizzazzjoni ċentralizzata fuq il-livell Ewropew ma taħsibx li forsi bekk nkun nistgħu nsolvu l-problem li għandna bħalissa. Iva, jiena naħseb li tajba li għetna distinzjoni bejn kontroll tas suq u ċertifikati ta' tip ta' type approval. Jena nasib li verament rridu namlu skambju ta' kif nistan organizzaw dan kollu blaktar mod għaqli. Jena dan mux għet nejdu sabiex nevita l-inwieġib il-mistoqsija, iżda sabiex l-kom bitċar li f'periodu twil eh, ta' zmin aħna rridu nigarantixxu li dak li ġara ma jirġax jiġri aħna għanna responsabilta għassu Ewropew iżda jista' jkun il-prodotti tagħna jikkawżaw problemi anka barra mis suq tagħna u jekk ikun hemm problemi importanti li aħna nkun nistgħu nagħtu ċertu garanzija ta' produzzjoni anke lill produtturi u aħna rridu niddiskutu ħalli naraw eżattament għal ma' riżultat nistgħu naslu naħseb l-iktar ħaġa importanti hija l-organizzazzjoni tal-kontroll tas-suq iva fuq din għandna bżonn ta' iktar eh, diskussjoni li naraw jekk nistgħux nagħmlu aħjar b'mod ċentralizzat. Grazzi ħafna Sur Ministru, jiena naħseb illi anka fuq dak illi sħat fuq u ġifi li f'Nider zaksen tom gburin ħafna b'Volkswagen. Naħseb illi jina u koll għandi esperienza ta' ħidma fl-industrija tal-bini tal-karozzi u naħseb li fl-Europa verament nistgħu ħassuna gburin b'din l-industrija, iżda jiena nixtieq insaqsik mistoqsija dwar li ma tip ta' effett u konsegwenzja kellu dan l-iskandlu mod konkret fuq Volkswagen u fil-fatt hemm ħafna il-ħna minnaħa tal-dinja politika illi qegħdin jgħidu illi Volkswagen iridu jagħtu kumpens li dawk il-klijenti kollha li kienu affettwati. Iżda jiena nsaqsik allura dak fuq li ma bażej legali ħajsir fuq livell Ewropew, inti taħseb li tista' timmaġna li hemm xi bażi legali li għabbażi tagħha Volkswagen jistgħu jagħtu xi tip ta' kumpens lil konsumaturi? xi tip ta' kumpens finanzjarju taħseb li hemm bażi legali le, jiena naħseb li m'hemmx bażi legali għal din. L-unika xogħol importanti li rridu jagħmlu Volkswagen huwa li jkoperaw iktar mal-KBA u anka mal-awtoritajiet ħalli mill-iktar fis possibbli jizguraw li l-ċittadini jkunu qegħdin om dawn il-kondizzjoni tista' fl-istess ħin aħna nkunu edin naraw li ma jkunx hemm dil-possibilità li jkun hemm eh, u manipulazzjoni f'dak li għandu x'aqsam bis-software jiena naħseb li din hija l-iktar ħaġa importanti li nagħmlu issa. Tieni mistoqsija forsi ftit differenti fuq suġġett differenti jiena naħseb li għal dawk li forsi qatt ma kienu membri ta' bord ta' Diretturi, forsi huwa diffiċli li jifmu dan li qed niddiskutu iżda qed naraw li Volkswagen kienet waħda mill-iktar kumpanija li kellha suċċess fl-Ewropa għal 20 ta' snin eh, sħaħu forsi naħseb li stanejt li l-iktar waħda ta' suċċess anke fuq livell internazzjonali mill-perspettiva tal-borza u tal-isma. Issa din naraw li għandna problemi kbar minħabba l-konsegwenzi li rridu naslu għalihom. Id-diskussjoni fil-bord ta' diretturi bidlet xi ftit, id-diskussjoni saret iktar teknika forsi, taħseb li intom qegħdin tidħlu daqsxejn iktar fid-dettall minn li kontu tagħmlu qabel fuq il-livell tekniku fil-bord ta' diretturi. Iva, naħseb illi l-analiżi ta' ċertu punti u ta' ċertu soluzzjonijiet mhux biss għal bord tad-diretturi tal-Volkswagen, iżda ġenerali. L-affarijiet inbidlu minn mindu aħna rajna li ħarġu dan l-iskandlu minħabba li rajna li l-affarijiet kienu qed iżviluppaw b'mod drammatiku għalina wkoll minħabba li aħna kellna bżonn ta' informazzjoni tal-esperti wkoll u dini kienet iġġustifikata sa fl-istessin Volkswagen palissa għaddejja minn fażi differenti minħabba il-mobilità qiegħda tinbidel ukoll għaddin fl-era digitali, għanna is-sewqan automatiku. Dan l-iżviluppi kollha tant qed jimxu pass maġġa li dan qed jaffettwa wkoll il-kumpanija Volkswagen minħabba l definizzjoni ta' mobilità tinbidel ukoll. U għadin raġuni Volkswagen palissa qegħdin jimplementaw ħafna bidliet u fl-istessin li jdu jżommu l-klijenti kontenti speċjalment dawk li fil-fatt eh, esperjenzaw manipulazzjoni u fl-istess ħin hemm ukoll evalwazzjoni interna aħna qegħdin naraw illi qed qegħdin naqtaw linja u ngħidu wara aħna ħankomplu għaddejjinek iżda fl-istess ħin irridu naraw illi nieħdu pożizzjoni anke fuq isma' oħrajn. Ġifieri l-isfida li bħalissa taffaċċja Volkswagen naħseb li hija pjuttost kbira, iktar kbira minn dak li qed jiffaċċaw kumpaniji oħrajn tal-karozzi. Tistgħu timmaġinaw li għal din raġuni l ftejim u l-tip tal-qat li aħna jkollna fil-bord tad-diretturi jkunu li aħna nivalwaw il mota kif kif ħarġu minn din is-sitwazzjoni fl sessjoni jien direzzjoni ġdida li rridu nieħdu. Naħseb illi għal din raġuni aħna jista' jkun li ħankunu qegħdin naħdmu iktar fuq eh, it-testijiet u dan kunu diskutu b'mod intensiv u il-mistoqsijiet li nistgħu nsaqsu l Volkswagen jew kellha l-produtturi Ewropejn l-oħrajn ħajkunu eh, iktar intensivi minn ta' kumpaniji oħrajn. Dik hija żgur. Hemm bżonn li jkun hemm dan l-investiment obbligatorju ta' 4.7 biljuni ta' dollari fil-ġlieda kontra etniġis u favur il-vetturi li ma jniġżux Issa dan il-ftejim huwa possibbli xi ħaġa simili għalih fl-Ewropa u inti fil-Kumitat ta' Sorveljanza taħseb li forsi tista' eh, tippreżenta din l-idea lil borta Diretturi ta' Volkswagen u mbagħad fuq il-fatt li aħna bħalissa rridu nbidlu l-awtorizzazzjoni inti għad li d-diesel mhuwiex il-futur u eh, l lowest Saxony kif tista tagħmel biex eh, dawk li jaħdmu fih dan eh, li għamlu l-approvazzjoni ta' tip Volkswagen eh, jistaw jaħdmu fuq din il- fuq dawn it-tipi ġodda ta' ċertifikazzjoni. Ja, vielen Dank vielleicht auf das Thema. Grazie ħafna Iva fuq il-ftejim mal-Istati Uniti aħna nittamaw li aħna rnexxinna nilħu dan il-ftehim, ftehim bażat fuq bosta partijiet differenti fil-fatt aħna qegħdin naraw li parti minn din il-ħaġa għad kulli li aħna ħan investu fit-teknoloġiji l-ġodda u Volkswagen qegħdin jagħmlu hekk kemm fl-Azja kif ukoll fil-kontinenti kollha. Ġifieri l-obbligu li aħna mill-perspettiva legali nkunu qegħdin investu f'teknoloġiji ġodda tas-sewqan u fit-teknoloġiji ta' protezzjoni dinja xi ħaġa li aħna qegħdin naraw li qed issiru anke bħala kumpanija naħsbu li dinja xi ħaġa importanti ħafna u anka fl-Istati Uniti aħna nafu li dinja xi ħaġa li kienet deċiża fuq il-livell legali u aħna minħat tal-Volkswagen din investu fil-ġejjini, fit-teknoloġiji ġodda tal-sewqan iżda anke f'kunċetti ġodda ta' mobilità. Jiena naħseb illi ma nistgħux biss aħna niffukaw fuq eh, dawn il-teknoloġiji tas-sewqani, na naħseb li għanna nikkontrollaw u ninnegozjaw fuq livelli differenti u koll, diskutu kunċetti ġodda ta' mobilta. Hemm l-istrateġija 2020 li l-Volkswagen fil-fat e-, edin jadottaw u edin koll nikkonsidraw il-sistema tista' tinsab fija u situazzjoni tista' tinsab fiha l-kumpanija u jekk aħna naraw illi pereżempju nħarsu lej karozzi u vetturi li jaħdmu fil-petrol, aħna maħniġ qegħdin niskludu teknoloġija ta' diesel aħna naħsbu li teknoloġija ta' diesel xorta waħda tista' tenna naqsu l-emissjonijiet iżda naħseb illi aħna qegħdin naraw illi nikkalkulaw ukoll emissjoni tal-karozzi l gbar mhux biss tal-karozzi zar iżda fl-istess dawk il-postijiet ta' xogħol li jistgħu jintilfu minħabba li hemm inqas produzzjoni ta' muturi tal-petrol għandhom ikunu riflessi jew nkella trasferiti għal produzzjoni eżempju tal-karozzi elettroniċi jew inkella tip ta' vetturi ġodda li aħna ħankunu qegħdin investu fihom. Din xi ħaġa li aħna minnaħa tal-reġun tagħna ħankunu qegħdin investu fiha. Imma toqsija żgħira. Għax sissa aħna tkellimna fuq il motorizzazzjoni tal-karozzi tal-viża tal-diesel. tal karozzi tal tal diesel Iva, jistaw ikollom di ċertifikazzjoni biex ikun jistaw jaħdmu fuq vetturi oħra biex il-vetturi elettriċi jibqaw jibru, anzi mhux bil-kontra u jakkompanjaw dan il-proċess. Verständlich, weil wir hochqualifiziert. Iwa, naturalment, minħabba li aħna bżon ta' inġeniera li verament huma esperti, dawn għandna bżonnhom. Naturalment, iżda nixtieq ngħidha bliktar iktar mod onest li l-fatt li aħna din inħarsu l qudiem lejn il-vetturi elettroniċi dan ħaj fisser li ħajkonna bżonn ta' inqas ħaddiema għall produzzjoni meta mqabla pereżempju mal-produzzjoni ta' vetturi ta' diesel. Jiġifieri aħna qegħdin diġà nibdew b'din il-bidla strutturali li ħaj fisser li ħad fisser iva li il-perspettiva jgħar li ħajkunem bżonta ta' inqas ħaddima. U għadin raġuni importanti li nżommu dan n-nis li huma kwalifikati fil-kontest tal-istrateġija. 2025 aħna irridu naraw illi nippruvaw naddu kol għal iżvilupp ukoll u kol tal-kapacitajiet tal-ħadima tana Sur Henkel. Iva aħna rridu noqogħdu attenti li aħna mux biss naħdmu fuq is-sintomi. Jiena naħseb li l-iskandlu tal-vetturi tad diesel u l-iskandlu l-oħrajn li semmew huma sempliċement sintomi ta' marda jew ta' xi ħaġa aktar gravi. Jiena qabel ma tħadd f'dan il-Parlament kont fil-Bord tad Diretturi ta' Konti fil-fatt kumpanija li ngħid li gburi biha jiena ħdim hemmhekk għal 25 sena u qatt ma kellna skandli bħal dan. Iżda kellna kuntat eh, mill-qrib ma, ma dak li fil-fatt kien għaddej. Volkswagen u jiena dejjem ħassejt li kien hemm ċertu biża u jekk intom tixtiequ verament bidlu xi ħaġa fil-kumpaniji fil-kumpanija Volkswagen hemm bżonn li tindirizzaw din il-problema. Anke fit-tweġiba tal- mistoqsija numru 6 saqsejnik bil-miktub inti qed li l-bidla fl-istruttura tal-kumpanija Volkswagen inti tilqaħħa. Inti xi tgħidli allura fuq eh, din il-kwestjoni li qed insemmilkom. Qegħdin toħduha bis-serjetà? Grazzi ħafna tal-li preċiżaj din mistoqsija. Jiena provajt nagħmilha ċara, ħan prova nerġa' nipprova. Din hija kwestjoni tal- membru tal-Bord ta' Diretturi u jenna kwestjoni differenti tal-compliance interna u kif ukoll il-kultura tal-kumpanija dawn huma kollha affarijiet importanti għandna wkoll il-kunċett ta' whistleblower hemm bosta miżuri li mhux biss qegħdin naħsbu fuqhom iżda anka bil-mod ta' kif aħna nista' ntejbu l-komunikazzjoni fil-kumpanija, aħna qegħdin nżidu t-tip ta' komunikazzjoni interna, ġifieri fil-kumpanija aħna diġà din naħdmu fuq dan mhux biss bħala perspettiva l-ġejjieni, iżda din naġuxxu minn issa anka fil-kuntest dak li aħna esperjenzajna bil-vetturi tal-diesel u aħna qegħdin naraw ukoll li f'dan il-qasam li forsi huwa diffiċli tiddefinixxih da xejn naħseb li ħadd mandu il- l-idea li fil-fatt jagħmel din il-ħaġa minnajr ma jimpon daqxej zavid li dinja xi ħaġa li aħna rridu nieħdu azzjoni dwarha. Nawguralek ħafna suċċess għal dan ix-xogħol żgur ħajkolkom bżonnu dan l-awgurju. Intom minħat tal-Volkswagen kontu akkużati wkoll fuq l-effetti fuq il-pensjonijiet. Din hija xi ħaġa illi Nider Saxon mamlet iġu nishtiq insaqsik bis-serjetà kollha inti Ministru tal-Ekonomija ta' dan ta' dan ir-reġjun inti tirrappreżentaw wkoll l-interessi tal-landu fis-sisħin minħabba li inti fil-bord tad-direttur ta' Volkswagen, tirrappreżenta l-interessi tal-Volkswagen, ma taħsibx li għandek konflitt ta' interess qawwi ħafna le. Mandiċ, ma ħossux dan il-konflitt ta' interess la bħala eh, ministru laqas bħala membru tal-Bord tad-Diretturi. U jiena naħseb illi kien hemm bosta akkużi li kien hemm bosta lender fil-fatt li resqu dawn l-akkużi. Aħna m'għandniex l-isma sabiex e, imbħuhom u nixtruhom, iżda Volkswagen hija parti mir-reġun ta' Niedersachsen u aħna hekk naraw għall-kumpanija. Aħna maħniex qegħdin fil-fat nipruvaw neħilsu mill-isma tal-Volkswagen, aħna parti mill-imsiħba strateġiċi ta' Volkswagen. Aħna m'aħniex qegħdin. Eh, fil-fatt nippruvaw inbiħu u nixtru l-isma eh, fuq meħabba l-pensjonijiet, per eżempju, dawn il-fondi ta' pensjonijiet, naħseb illi dawn ma tistax laqqas tqabbilhom mal-kwalità tal- ta' Nieder Saxon u t-tip ta' aġir tagħna. Jiena naħseb li din hija l-iktar ħaġa importanti, sinjal ewlieni importanti politiku li aħna eh, batna. Naħseb illi issa qegħdin noħorġu mis-suġġett. Grazzi, Sinjura President, u grazzi Sur Lis. Lura għal konsegwenzi ekonomiċi. Is-sena li għaddiet Volkswagen telef 4.1 biljuni euro ta' euro f'Hessen u f'Bavaria u il- paragun fl-Istati Uniti jkun u li ħafna ma nistax nikwantifikaħ ma naħseb għal ħaddima u ħaddima part-time mill-Sassonja fil-reġun tijaj. Rajna illi mummiex se jħadmu li dawk l-impiegati li jaħdmu eh, b'mod temporanju għalek naħseb illi qegħdin jitħallsu ukoll xi bonuses U naħseb dana hija tibat sinjal żbaljat. Ma tistax tispjega lil ħaddim kif tista' tpoġġi pressjoni fuq il-management. Il Irridu noqogħdu attenti illi ma nħaltux l-affarijiet għandna bżonn illi ikonna approċ naqri iktar sfumat. L-ewwel net inti saqsejt kif se timxi il qudiem il-kumpanija. Aħna rridu niżguraw il kompetitività tal-kumpanija biex nżommu l-impjiegi, Mbatt rridu nistaqsu fuq il-klijenti ta' Volkswagen irridu noqdu attenti u rajna illi Mannix il-kapacità u aħna mħazbin dwar kif se jiżviluppaw l-affarijiet, hemm bżonn li jkollna kumpanija stabbli biex l-impjiegi jkunu stabbli. Imma mbagħad hemm bżonn ukoll li nifmu illi għexieren ta' eluf ta' ħaddiema li f'dawn l-aħħar snin eh, daħlu jaħdmu part-time ikunu jistaw jenataw xol permanenti Volkswagen. L-istorja ta' Volkswagen dejjem kienet waħda ta' suċċess anki għal dawk il nisaw l irġiel li kienu jaħdmu ma' din il-kumpanija. Issa dan il-suċċess palli kieku waqaf, però rridu naslu rridu nifmu illi kull ħaddim huwa trattat l-istess mill-liċken sa' l-ola. Mbadwar is-sinjali qiegħda tibgħat il-kumpanija. Aħna għanna kontratti li eh, huma maqbula u l-possibilitajiet legali biex huwa li per eżempju innaqsu il-pagi u s-salarji ta' l-ola impiegati tal-managers. Tal din Eh, hemm bżonn li jkun hemm skrutinju legali qabel ma tittieħed deċiżjoni ta' dan it-tip, hemm bżonn illi ikollok dritt u minkejja dan kif dejjem għattiena fil-fatt meta staqsewni fl-aħħar mill-aħħar hija kwistjoni li kull individwu irrid jistaqsi x'tip ta' messaġġ irid inwassal, x'se jkun l-impatt. Meta inti tibat dan il-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 meta inti għat li kontaf dwar l-apparat ta' manipolazzjoni fil-19 ta' settembru, bat tiħdu passi, kienem inkjesta u għedin tistennew rapport definitiv sal aħħar ta' sena. Tini ftit aktar dettal dwar dak li inti qiegħed tistenna minn dan ir-rapport, x'inhuma ir-regoli eh, għal ħruġ ta' dan l-approċċ, eh, ir-rapport u eh, eżattament x'inhuma jfittxu. Bħalissa fl-Istati Uniti dinja sempliciment kwistjoni li u dan il-kas b'suċċess u fl-Istati Uniti kien hemm każijiet fejn ħadd ma jista' jiġħadhom, aħna qegħdin naraw ir-riżultati ta' dan il-konflitti legali se jkun hemm rapport miktub li jistabbilixxi l-fatti kif waslu dawn is-sitwazzjonijiet u li nifmu aħjar x'ċara aħna bħala bord supervizorju irridu najdu illi dini eh, eh, din hija xi ħaġa li rridu nikkomunikawha sabiex fl-aħħar mill-aħħar mhux biss ikollna soluzzjoni teknika, imma nkunu nistgħu wkoll inqajmu kuxjenza għal dwar kif tkun irreaġixxiet il-kumpanija u kif kien possibbli illi eh, tieħdu deċiżjonijiet, x'deċiżjonijiet ittieħdu, x'deċiżjonijiet ma tieħdux. U jiena dak qed nistenna li se joħroġ minn din l-inkjesta un bat dwar il-kontrolli ta' partijiet terzi u kif seta, wenuna biex nindunaw b'dawn il-problemi aktar kmini. Dan il-rapport se jservi bħala baseline għal kompens jew il-kwistjoni tal-kompens hija eskluża għal kollox. fl-Europa jiena ma naħsibx li hemm bażi legali għal xi tip ta' kompens, mela inti taħseb li huwa ġustifikabli li l-konsumaturi Ewropej jkunu trattati differentement minn dawk tal-Istati Uniti fejn Volkswagen ħadet żewġ approċċi differenti. Ridu namlu distinzjoni fl-Istati Uniti bir-regoli u regolamenti illi applikaw hemmhekk u jridu jkunu rispettati, il vettura mhux tal-istess livell ta' kwalità li kien qed jistenna l-klient meta xtra. Fl-Ewropa aħna flimkien mal-awtoritajiet tal-approvazzjoni ta' tip irnexxina niżguraw li il- il-kwalità tkun tikkorrispondi ma' dak li kien qed jistenna il-xerrej u sissa ħadd għadhom il li dan ma kienx il-każ. U E, fl-Istati Uniti s-situazzjoni hija differenti. Aħna rajna illi l-affarijiet isiru b'mod differenti. Jiġifieri Volkswagen ukoll għandha responsabilità li tiżgura li ħafni illi irridu iżommu il-karozza tagħhom up to date. Inkella jkun hemm sanzjoni fuq il-Volkswagen u l-azzjoni ta' irtirar mis-suq hija differenti ħafna għaliex fil-fatt kien hemm il-vetturi li ma kienux tal-kwalità u tal-standard illi kienu qegħdin minn għalihom qed jixtru l-xerreja. Saxony welcomes the new commission proposal for the approval of motor Fuq il- proposta issa, tista' ta' spjeganna għalfej temmen li hemm bżonn ta' regolament ġdid xi problemi tindirizza fuq il-sorveljanza tas-suq min għandu responsabilta sorveljanza tassu tara li hemm xi djufijiet fil-proposta? Issa jiena mod konkret nixtieq tgħid li għalfejn l-approvazzjoni tat tip għandha tieqaf jew inkella s-sorveljanza tas-suq m'għandix issir fuq livell Ewropew minflok fuq livell tal-Istati membri. U aħna nixtiequ nkunu nafu ir-raġunijiet għal dan.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 Ministru, inti smajt naħseb il-serje House of Gods. Il-kap tal-uffiċċju tiegħi kellim li dwaru ma jina għatma ma rajtu. Sar minn Netflix u Netflix issa irrit u koll jitħol fl-skandlu tal-Volkswagen u koll għalix jemnu li dan huwa skandlu globali u ma nafx jekk il-Parlament Ewropew u se jkun mistieden eh, li jinvolvi ruħu jina kieku niprofa. Imma globalment naħseb li huwa il-board illi għandu il responsabilta aħarija ħarija u dak illi sar fl ewa Saxony meta saret il-kwittanza. Il, il Tista' tgħid li x'kienet il-pożizzjoni tija? Direkt xtaqlikajt Iva, iva, għaliex le, għax jew kwistjoni impostat ta' dritt fis-sassonja tisfel. Il-kwistjoni kellha x'taqsam ma' żewġ membri tal-bord ta' qabel U kienem prosekutur, kienem investigazzjoni mill-prosekutur tal-istat. Meta jkunem investigazzjoni pendenti, ma naħsibx illi tkun tista' tagħti kwitanza hekk, ma nafux ir-riżultat tal-inkjesta tal-investigazzjoni ma nafux se joħroġ. Imma il-fatt illi l-prosekutur tal sassonat Tisfel qed jaħdem fuq din il-kwistjoni bizzejet għalina bħala gvern illi nkunu nistgħu niddeċidu illi ma konniex lesti illi nagħtu din il-kwittanza dan il-każ partikolari għalhekk aħna astenejna. M'għandix iktar mistoqsijiet nixtieq eh, nirringrazzja u nirringrazzja l-Onorevoli Ministru Dobrind din kienet tassaw laqa interessanti ħafna u utli. Is-sur Ekħat issa bħala l-aħħar kellim grazzi ħafna Grazzi Onorevoli Ministru tal-li jgħatawnek fosna. Forsi eh, fit-tmim ta' dawn iż-żewġ snin naħseb l-iktar ħaġa importanti għall-industrija tal-vetturi hija n-nuqqas ta' kredibilità li qed tolqod ħażina ħafna l-industrija waħna bħala nies ta' dinja tal-politika kellna rwol ukoll u nixtieq naf min-naħa tiegħek fuq is-sorveljanza tas-suq fejn jistgħu jkollkom rwol għax fil-biċċa kbira ta' dawn ismiħana ngħidu regoli sezzjonijiet oħra dejjem kulħadd eh, jippunta seba' xi ħadd ieħor imma fuq is-sorveljanza tas-suq tistgħu jkollkom rwol. Inti fil-fema tiegħek x'tistgħu tejbu fil-sorveljanza tas-suq biex tiżguraw ruħna illi il-vetturi li mhumiex qed isegwu il-liġi jiġu kastigati f'waqthom qabel ma jsiru jafu l-oħrajn u mbagħad li din il-kriżi ta' kredibilità. U għalhekk inti x'int qed tikkonsidra x'numa l-oqsma fejn hemm lok għat-titjib. l-ewwel net jina naqbel mal-opinjoni tiegħek, l-ewwel pass ikun it-tip ta' proċedura hemm bżonn nkunu konxi ta' dan jekk ma jirrispettawx il-kondizzjonijiet eh, ta' żmien reali, ovvjament sorveljanza tas suq għal vetturi ġodda u batem hemm dan il-perjodu ta' tliet snin pjuttost twil. Mbagħad aħna minkej minħabba r-responsabbiltajiet tagħna lejn iċ-ċittadini ma rridux dawn il-vetturi fuq it-toroq tagħna jekk ma rispettawx il-valuri tal-emissjonijiet din hija responsabilità anke lejn il-kumpanija għax imbagħad il-kumpanija ovvjament titlef il-kredibilità, ir-reputazzjoni tagħha u għalhekk kulħadd jitlef f'każijiet bħal dawn. U Għalhekk huwa fl-interess tagħna illi eh, nirreflettu sew fuq dak li għandna bżonn nagħmlu. U kien hemm punt imnefsaq minn Ministru Dobrint fejn qal illi għandna bżonn kejl reali Eh, ta' u testjar reali tal-emissjonijiet stqarrija ċara biex jinsibu soluzzjoni għalla volja smajna ovvjament illi hemm dan iċ-ċiklu ta' żmien fejn jispiċċa ħafna affarijiet li għandna bżonn naraw e l-approvazzjoni ta' tip u jekk eh, hemm is-surveljanza eh, tas li tista' tasal għall-istess riżultati u biex nagħmlu hekk għandna bżonn ta' nies kwalifikati. U għalhekk Eh, ovvjament, ikka ma jkun hemm tassu tas-suq, iktar ikun hemm spejjeż relatati, ma din hija responsabilità tagħna u għad-dmir tagħna viżavi dawn iċ-ċittadini tagħna u l-industrija tagħna biex nħarsu l-interessi ta' kulħadd. U għandna bżonn ukoll nirreflettu fuq dak li għandna bżonn nagħmlu bħala produtturi fl-Ewropa. għanna bżonn nikkompetu fuq skala dinija ma nistawx naraw biss is-sitwazzjoni tagħna u l-iżvilupp tat-teknoloġija imma da kollu kif jaqbel ma l-iżviluppi fuq livell dinji u kif dawn l-standards jiġu definiti f'pajjiżi oħra tad-dinja. Grazzi ħafna. Nixtieq nirringrazzjak eh, fissem il- niskola prezenti għawnek kif għal sur Schultz mux biss fl-interess tal-istati membri li kienu Eh, Prezenti imma ir-reġuni u l-lender li qed jikru fl-importanza tagħhom għandna r-reġun ukoll fil-Belġu illi u waqfet il-ċed is-seta u għalhekk qed naraw kemm importanti r-reġuni, imma importanti wkoll għat-titjib tal-qafas legali li qegħdin naħdmu fuqu u r-reġuni huma involuti ħafna il-lender fil-Ġermanja. Grazzi ħafna tal-fatt illi konda sek disponibli li twiġġeb fil mistoqsijiet tagħna se jkun hemm ukoll mistoqsijiet bil-miktub, ovvjament narakom ukoll fil-futur. U aħna nerġgħu nintaqgħu mela is-7 ta' Novembru. Grazzi ħafna lil kulħadd.